So, ladies and gentlemen, I think we're ready to... Signori, nistaw nibdew. Eh, jimbissaw illum nitkellem eh, Nistgħu niltaqgħu hawnhekk għal darba na dan il privileċ li niltaqgħu f'din il-kamra fejn qed nisma' lili nifsi nitkellem. Innu ilu ma nil-taqaw minħabba il-problemi fil-kalendarju tal-parlament. Tal Nistfiq natikom merħba bħal dejjem. Aħna qegħdin nixxandru fuq l-internet. Nati merħba lil kull minn qed jarana fuq l-internet. Nixtieq nfakkarkom ukoll illi għandna ħafna avviżi minn ħatajmkox ngħidulkom. L-ewwel net għandna edizzjoni speċjali edizzjoni tal-kollezzjonisti biex nsejħu hekk dwar rapport ta' Single Market Forum ġewwa Krakovja. Jiena grat ħafna lejn Federico u t-tim tiegħu u din tinkludi wkoll id-dikjerazzjoni ta' Krakovja. Imbagħad għandna l-edizzjoni ta' Novembru li għandha eh, front page fejn hemm ħafna punti fil-kaxex u qegħdin nesperimentaw hawnhekk dejjem ikonna dejja ġodda. Un-bat, dak li għandu xaqsam avviżi għandkom setta minuti għalikom provaw mis-26 ta' Settembru 2011 li issa ġew nfasla, jekk għandkom xi kummenti dwar dawn il-minuti hekk joġobkom ejduli qabel ma nispiċċaw din is-sessjoni l-erba. Jekk le nqishom approvati nistaw nadottaw ukoll l-aġenda tal-lum jishtaqt ngħidilkom illi ser ikonna bidla oħra għaliex inna nibdlu l-affarijiet għaliex is-Sinjora Gepard b'mod partikolari sejra mission ġewwa Danimarka din il-ġimgħa u għalhekk qegħdin nipproponu issa illi konna laqgħa tal-koordinaturi għada fil-11 mill-11 san nofsija. Umbat il-punt Sinjura Gepard namlu l-ewwel ħaġa it-tlieta filgħodu. Mbagħad nistgħu ndaħlu punti ieħor l-erba' u xek biddilna l-punti. Għal-koordinaturi aħna rridu nafżawhom biex niżguraw li jkunu preżenti kollha kemm huma, u għalhekk nadottaw din l-aġenda u nixtieq infakkarkom ukoll il-tlieta wara nofsinhar aħna għandna smieħ ta' Sur Kreuzmann dwar l-infurzar ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali, l-infurzar doganali, u mbagħad għandna l-standard, il-hearing l-erba' filgħodu dwar l-istandardazzjoni Ewropea. Nixtieq ngħidilkom biex tkunu preżenti hawnhekk ħalli tkunu tistgħu tistaqsu il-mistoqsijiet il-kelliema kollha li ser ikunu preżenti. Dawk huma l-avviżi kollha li kellix nagħmel illum. U għalhekk nistgħu ngħaddu għall-ewwel punt fuq l-aġenda li niftu punt ġdid dwar rapport fuq inizjattiva propja marbut mal l-scoreboard tas suq intern. Jiena nagħti merħba lis sur Buzutil li ser ikun ir rapporter tagħna għal dan il-punt u għandna Shadows, il-professur Korea de Campus, l-onorevoli Lokegard mhux hawnhekk, ma nafx is-sur Kreuzman u ser jitkellem floku, Sinjora Ruler ma tqadam mhux hawnhekk, jiena ser nitkellem fi CLCR Sur Dion u Sur Salvini. Suppost li ħajl kollok aktar nies hawnhekk preżenti biex targumenta magħhom imma nisperaw li għandek affarijiet tgħidilna inti. Il-Kummissjoni hawn xi ħadd preżenti hawnhekk biex ikellimna? Le, għadu ma ġi ħadd. Suppost sejjer jiġi xi ħadd minn l-Kummissjoni. Nar ma nżid iktar Għam xaħat mill-komissjoni, barrem xaħat. Simon, nek joġbok, tista titkellem. Eh, grazzi, grazzi President. U għaw unur kbira lija illi infassal dan il-rapport dwar il-scoreboard tasu intern Intom tafu illi fil-perjodu temporanju sakemm ma kien dan il-punt fuq l-aġenda tagħna ġi publikat 23 rapport u għalhekk ir-rapport tiegħi ser jipprova jindirizza 22 rapport u 23 rapport. Dan ir-rapport qed naraw ukoll f'punt partikolari fi żmien fejn il-kol qegħdin niddiskutu hawnhekk fil-Parlament u wkoll fuq il-mezzi tax-xandir dwar dak il qed jiġri fih dan iż-żona euro. Dan ir-rapport jatina l-opportunità biex ngħidu għek. illi naraw wieħed mill-iktar proġetti importanti jekk mhux l-iktar proġett importanti tal-integrazzjoni Ewropea illi huwa is-suq uniku. U dan huwa wkoll il-ftuħ illi aħna għanna, specialment f'sitwazzjoni bħal din, illi permezz tiegħu nistgħu narġgħu nibnu il-kompetittività tagħna din hija xi ħaġa li minnija flimkien ħadmet tajjeb u nittama illi aħna ser nkunu nistgħu insaħħuha. L-iskorbord tas suq intern ovvjament timxi f'din id-direzzjoni kif ilkoll nafu billi tistabilixxi għar rekord pubbliku kif kull membru individwali qed jirnexxielu jimplementa l-impenji tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam is-suq intern. Ir-rapport tiegħi sur President ser ikun dwar tliet affarijiet. L-ewwel nett ir-rapport tal-scoreboard ta' suq intern imma wkoll rapport solvit għaliex din ukoll ser tiddaħħal fl-istess rapport jiena ser inkun qed nara kif nista' nistgħu niksbu lan komuni l ntejbu t-traspożizzjoni, l-implementazzjoni u l-infurzar tar-regoli tas-suq uniku. U t-tielet net il-problema ta' networks tal-Unjoni Ewropea bħal dawk tas Solvit. Ma nafx kombinazzjoni, Sur President, imma jiena ġej minn pajjiż illi ġi konfermat bħala l-pajjiż illi għandu l-aħjar rekord ta' traspożizzjoni. Fiħdan l-iskorbor ta' suq intern pajjiżi Malta u għam nizzel bħala l-aħjar stat membru illi għandu rekord ta' traspożizzjoni. L-aħjar rekord ta' traspożizzjoni jiena sodisfat ħafna ma nafx għaliex il-koordinaturi tiegħi forsi għalhekk għaluli biex eh, nagħmel dan il-kompitu, ma jiena sodisfat ħafna li nuri li ta' bilħaq possibli possibbli illi wieħed jagħmel traspożizzjoni u jkun f'konformità sħiħa ma' l-obligi illi l-istati membri għandhom fuq livell Ewropew. Sur President, jiena mhux se noqgħod nidħol fid-dettalji tar-rapport. Jiena fimt il-Kummissjoni kienet ser tkun preżenti hawnhekk biex tippreżentahom dawn id-dettalji iżda jidher illi għadha ma waslitx il-Kummissjoni jina ser nitkellem dwar l-approċ li jina ser ikolli fil-rapport tiegħi, mbagħad ovvjament jina nkun sodisfat ħafna li nisma dak li għandhom xi jgħiduli il-kollegi tiegħi. L-ewwel nett. First of all, I... L-ewwel nett nixtieq il-rapport jisħaq dwar l-importanza tat trasposizjoni tar regoli tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea fil-waqt u b'mod aktar effettiv. Jiena nixtieq nisħaq sur President illi midħul fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona madwar sentejn ilu l-ewwel ta' Diċembru 2009 il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għall-ewwel darba initat il-possibilità illi timponi multi sanzjonijiet immedjatament mal-ewwel darba jekk l-Istati membri ma jkunux dew dmirom illi jagħmlu trasposizzjoni ta' direttivi tal-Unjoni Ewropea. Jien xtaqt li kieku l kienet tkun preżenti hawnhekk biex tgħidilna jekk sar għamilni xi ħaġa rigward ta' artikolu 260 paragrafu 3 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nisħaq ukoll dwar l-importanza ta' traspożizzjoni korretta tal-liġi tal-Unjoni Ewropea għaliex maħniex nitkellmu dwar traspożizzjoni imma traspożizzjoni korretta tal-liġi. F'ħafna okkażjonijiet aħna ikonna sitwazzjonijiet fejn stati membri individwali ma jagħmlux trasposizzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, trasposizzjoni korretta xirqa, ovvjament dan joħloq problemi fl-istadju ta' implementazzjoni. Ukol jiena ser nisħaq dwar l-implementazzjoni korretta tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea għal benefiċċju tan-negozji u iċ ċittadini U għal suq intern aktar b'saħħtu. Sur President, aħna spiss nassoċjaw ir-regoli, liġijiet, il leġislazzjoni ma' burokrazija żejda, ma' proċeduri burokratiċi żejda. U fil-rapporti fil jinsan niprofa ngħid illi l-implementazzjoni korretta tal leġiżlazzjoni fil-verità iġib benefiċi vantaġġi lin negozji liċ ċittadini. U għalhekk twassal biex ikun suq intern aktar b'saħħtu. Sarni għafawnek, hawnhekk introduzzjoni fil-qosor tiegħi. Jiena nsab ħerqan li jkolli skambju ta' femiet mal-kollegi, sab ħerqan ukoll li nikkopera mal-kollegi mod partikolari imma mhux biss is-shadow rapporters. Jiena qed nipprova nistabilixxi laqa biex magħhom inkun nista' naqsam daw il-femiet u wkoll inkun nista' nadotta l-opinjonijiet tagħhom biex dan ir-rapport ikun wieħed ibbażat fuq bil kemm jista' jkun fuq bil f'din il-kamra dan se nagħmlu fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi, Sur President. Thank you very much, Busitil, and I'm, I think... Grazzi, Simon. Għandek raġun titkellem dwar ir-rekord ta' Malta u probabbli għalhekk ġejt mitlub li tagħmelek għaliex inti għandek awtorità morali li titratta dawn il-kwistjonijiet u forsi għandek xi tal-imiet tad-dinna. U nisabu ħerqana li nisimaw il-gwida il tijak għawnek. U forsi nistaw nikkumentaw fuq xi forma ġdid ta' din il-scoreboard importanti dan il-punt. Ix-shadow, si Sinjor Ruler, nixtieq tija merħba hija shadow, ma nafx hekk tafx li inti shadow, professur Korea du Campus. Għanna professur Korea du Campus, Jürgen Kreuzmann, Heidi Ruler. Batina ser nitkellem fissem li sijar ċaħti ħar ixtiq jitkellem, xi membri oħra, sul-maja, xi membri oħra jixtiqu jisejbu fid-dibattitu jistgħu jitkellmu. Il-professur Korea du Campus. Grazzi ta' sew, President. Jiena nixtieq nrotħaj l-sur Buzutil għal bosta raġunijiet l-ewwel nett u wieħed miftit persuni illi m'għandux konflitt ta' interess hawnhekk. Nixtieq nifraħlu dwar l-impenn ta' pajizu f'dan il-qasam. Jiena grat ukoll għall-kummenti tiegħu. Jiena nemmen li huma kummenti li ħafna minna jaqblu magħhom. Il-numru ta' ksur jew in-numru ta' punti li mhumiex trasposti b'mod tajjeb huwa numru konsiderevoli. Hemm design direttiva bħalissa illi għadhom ma ġewx trasposti minn xi stat membru jew ieħor. Qegħdin naraw illi qiegħda tixxejjen ħafna ħidma minn tagħna. Snin sħaħ ta' ħidma u dan l-ostaklu rridu nelbuh. Iżda jekk naraw naħa pożittiva F'dawn l-ħasni hemm 25% anqas eh, proċeduri ta' ksur dak li għandu xaqsam traspożizzjoni. U kien hemm xi punti importanti illi ġew trasposti b'mod tajjeb. Jiena mħasseb u hawnhekk ser nagħti il kontribut tiegħi għall-rapport. Eh, tħassib tiegħi huwa dwar il-modi prattiċi ta' kif innaqsu il-perjodu ta' żmien u innaqsu wkoll in-numru ta' ksur fil-proċess ta' trasposizjoni. L-għanewlini tal-scoreboard u li niġbdu l-attenzjoni ta' kull pajis b'mod dirett jew le, aħna hawnhekk għandna rwol bħala Parlament Ewropew Aħna tkellimna mal-gvernijiet tagħna u meta jiena nara li jkollna riżultati ħżiena jiena niġbet l-attenzjoni tal-pajjiż tiegħi. Aħna rdu naħdmu wkoll flimkien mal-membri tal-Parlament Nazzjonali, ma nafx taħseb dwar dan, President. Imma jekk inżommu l kuntatti tagħna mal-MPs nazzjonali forsi nkunu nkun jaqblilna l-nfittxu l-appoġġ tagħhom hawnhekk, irridu nżommuhom marfa għall-inqas. meta ħna niddiskutu dan il-punt, dan il-punt irridu npoġġu wkoll fuq l-aġenda tal-laqgħat tagħna magħhom. Apparti minn hekk, jiena ma naħsibx illi hemm ħafna punti fejn ma naqbilx ma' Sur Bużutil u ninsab ħerqan naħdem miegħu biex niksbu l-aħjar riżultati possibbli. Grazzi. Grazzi. Sur Kreuzman. Grazzi President, fisem il-kollega tiegħi l-Onorevoli Ludegard Jiena nixtieq nagħti xi rakkomandazzjonijiet dwar din il-kwistjoni u rapport relattiv, rapport fuqtu għaliex issa l-Unjoni Ewropea aktar minn qatt qabel tit suq intern biex ikonna tkabbir ekonomiku aktar ħol intal postijiet ta' xogħol u kol intejbu is-seta ta' xiri għaċ-ċittadini Ewropej. Għamilna ħafna iżda 11 il-membru biss kiseb lan ta' deficit, ta' limitu ta' deficit ta' trasposizjoni ta' 1%. Dan iż-żmien straordinarju irridu nisfruttaw l-alternattivi kollha biex intejbu l-ekonomija. Su li jaħdem tajjeb huwa muftih biex l-ekonomija Ewropea taħdem tajjeb ukoll u għalhekk issa wasal iż-żmien biex l-istati membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jagħmlu trasposizzjoni b'mod xieraq tad-direttivi tal-Unjoni Ewropea u fil-waqt ukoll. Iż-żewġ sfidi li għandna qudiemna dwar it-trasposizzjoni. L-istati membri irridu jilħqu l wieħed fil-mija ta' trasposizzjoni xi stati membri illi eh, għadhom il-fuq minn dan il-limitu ta' 1%. L-istati membri jridu jimplementaw id-direttivi 0.8% ta' direttivi mhux implementati b'mod tajjeb u dan iżid id-deficit totali tal-implementazzjoni. Irridu nibqgħu ninsistu dwar din l-idea u idea tajba hija iż-żieda fil-trawim ta' kuxjenza dwar id-deficit fit trasposizzjoni fl-istati membri. Irridu inżidu l-kuxjenza pubblika u kol il-pressjoni tal-pari. Din l-scoreboard hija għodda biex namlu din tip ta' pressjoni, iżda l-informazzjoni li tatina l-scoreboard, l-scoreboard il-pubbliku irrit jifima. U għalek għanna bżon ta' verżjoni illi publiku jifhem aħjar u din irridu nedwa flimkien mal l-istess scoreboard biex il-pubbliku jkun jista' jifhem iktar dan u jiffoka fuq l-scoreboard. Irdu norganizzaw avveniment u nniedu scoreboard ġdid biex nrawmu l-kuxjenza dwar din l-scoreboard u l-ħtieġa illi ntejbu traspożizzjoni u nillimitaw il-proċeduri ta' ksur. Nixtieq daw kienu l-oqsma li staqt nitkellem dwarhom. Grazzi tassew. Uh, thank you very much. Um, how do you... Grazie Grazzi ħafna. Ħankun fil-qosor jiena naqbel mal kallima ta' qabli, minn nisim qed nirrepeti dak li tiġa qalu. Punt illi xtaqt niġbdilkom l-attenzjoni għalih għax jista' jkollu rwol fir-rapport il-Kumitat ta' spiss ikollu dawn eh, il-rapporti fuq l-implementazzjoni ta' direttivi bħala eh, rapporti ta' inizjattiva forsi fil-ġejjini, il-rapporter li kun qed jaħdem fuq din l-scoreboard ikun jista' jirreferi għal dawn il-punti u illi aħna għanna nifukaw fuqhom ġifiri stedina għalina. Hawnhekk qed nindirizza ovvjament lil sur Buzotti il propositi tiegħu ma tassew interessanti għuna l nikopera nikkopera miegħu. Grazzi ħafna. Fisem il-grupp tiegħi aħna segwejna dan il-qasam b'mod intensiv u naħseb illi dan ir-rapport huwa rapport importanti ħafna għax huwa wieħed ta' tranzizzjoni minħabba l-enfasi li palis għadin namlu fuq l-lat tassu wahdini u anka fuq il-proposta u anka fuq dan l-lat tassu wahdini. L-ideja li konna ġifiri din scoreboard anka għas-servizzi aktar il-qoddim. Dan ir-rapport naħseb illi uh, huwa wieħed komprensiv u utli ħafna aktar kważi minn soltu għax anke hemm xi materjal ġdid li ħajkun utli ħafna. Jiġifieri, naħseb illi dan ir-rapport din is-sena ħajkun aktar sinifikanti minħabba illi aħna għanna nħarsu lejn nipruvaw natu dejja ġodda l-Kommissjoni u anka Eh, forsi norbtu l inizjativi li jem taħt dan l-atta suq wahdini li fi ħafna miri fiħa. Għalhekk wieħed mill-affarijiet li għandna nindirizzaw forsi huwa il-fatt li għandna wisq eh, rapporti u li forsi aħjar li kikun integrawhom flimkien biex ikun approċċ aktar komprensiv u naraw għalli kienħarsu lejn ir-rabtiet ta' bejnietom. Jekk inħarsu lejn Solvit, pereżempju, jidher ċar il-rabta li għandu eh, għandhom dawn għandhom il-problemi li hemm taħt Solvit u eh, l-oqsma li qegħdin indirizzaw taħt l-attassu għahdini għana u koll eh, il-20 eh, tassib ta' ċittadini li ħna tlabna u kiku jirna xinna ninkorporawom kolla, ndaħluwom kolla f'rapport eh, wieħed biex nuru l-progress, dan il-rapport ikunu koll qed jiffoka fuq iċ-ċittadini. Dan il-rapport huwa għamira l-aktar lejn ir-riċerkaturi u r-regolaturi aktar milli iċ-ċittadini bħala konsumaturi. Iġifiri, jiena naħseb li din hija xi forse nistgħu forsi nikkonsidra ġraba fil-rapport, ġifiri ikun rapport strateġiku, forsi aktar strateġiku mill-li ħsibna. Nishtiq forsi ninkoraġiċi li rapporter biex jimxi f'din id-direzzjoni. Ġifiri dini għal-kontribuzzjoni minnaħa tijaj. Issa għanna l-Honorable Hans Peter Meyer li jitkellem u koll u ma nafxek għaw xaħat li u koll jishtiq eh, jitkellem. Mela, l-Honorable Hans Peter Meyer l għorum bat oħrajn jek jishtiqu. Grazie ħafna jt il-kallemi. ħankunu għedin nitkellmu dwar il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni u hemm ħafna affarijiet maħsuba għal-ġejjieni u dan ir-rapport tal-sur Bużutila lek huwa aktar u aktar importanti. Naħseb illi huwa importanti li aħna għal darboħra qegħdin nuru li qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar it-transpożizzjoni tajjeb wieħed jieħu deċiżjonijiet imma mbagħadek dawn ma jiġux trasposti jew implementati tajjeb allura l-problemi hemmhekk ħajibqgħu. Mela ħansemmi xi ftit eżempji jiena l-ewwel għal xi sentejn kellna eh, proċedura ta' tal-bizzar, small claims sa' 2000 euro din suppost tkun waħda veloċi u ma tqomx ħafna flus u anka ikkunem hemm kumpens b'mod effiċenti u ta' malajr. It-teorija kienet fil-verità din qasbis tintuża jiena eh, biex nikseb l-informazzjoni ħarist lejn periodu ta' sitt eh, lejn dawn it-talbit ta' mhux aktar minn 2000 euro. Middera kien hemm problemi eh, dwar dan. Eh, il-problema per eżempju marbuta ma l-ajruplani titjiriet eh, għall-Olanda fejn suppost kien hemm anke l-possibilità li l-konsumatur jagħmel il-ment tiegħu u mbagħad uh, jistqarra il-fatti u juhu risposta. Imma l-awtoritajiet lokali ma kinux biss jafu, għazbis kienu jafu kif jipproċedu. Kien hemm oħrajn illi laqas biss kellhom id-dokumenti. Għalhekk e, e, l-affarijiet ma mxewx e, għal inqas fir-reġjun tiegħi imma l-affarijiet imxew tajjeb mid-dera fl-Olanda. Iġifieri il-kostituenti uh, tiegħi għalulhom biex imorru fl-Olanda jekk iridu risposta. Però kien hemm spejjeż involuti li jammontaw anka għal 599 euro. Iġifiri, l-implementazzjoni saret imma mhux qed isir b'mod tajjeb minħabba li kien hemm nuqqas informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet li qed jittieħdu fil-rati. L-ċittadini jiġifieri jridu jiġu informati, imma anka l-rati jridu ninformawhom ta' kif jimxu l-affarijiet każ ieħor li kienu ukoll wieħed eh, problematiku Unek għanna l-SMEs u produtturi li għedin friskju Eh, għal mm, eh, eh, ħaddima u bdiwa tal-agrikoltura ħadna deċiżjoni xi snin ilu li ħaditħol fis-seħ fl-2012 u għandha x'taqsam ma' tiġiġ tal-bajt u il-gaġġeġ fejn jinżammu 20% li jinkludu l-Ġermanja u l-Awstrija imxow ma termini ta' din eh, il-direttiva u daħlu f'ħafna spejjes eh, dawn il-bdiewa. Imma kien hemm stati membri oħra li ma implementawiex din eh, il-direttiva l-Kummissjoni għalula dwar dan u l-Kummissjoni sejħet għall-implementazzjoni imma sissa ma ġara xejn. Iġifiri, min eh, minn jannar li ġejn ħajkonna dan is ħajkonna eh, spejjes għal dawn il-bdiewa li qegħdin jikkonformaw mal-dispożizzjonijiet fil-waqt l-oħrajn ħajkollhom anqas spejjes għax mhux qed jikkonformaw. Kien hemm stqarrijiet eh, mill-istati membri biex jinżammu milli joħorġu dawn il-bajt li jiġu prodotti u li ma jkunux konformi mar-regoli. Mela, għanna u koll min qed il-menta dwar il-projbizzjoni tal-ħruġ ta' dan il-bajt fuq is-suq għax wara kollox dawn il-bajt huma l-istess bħal bajt l-oħra illi jiġu prodotti minn tiġiġ illi qed jinżammu fil-gaġeġ eh, li qed jimxu skont ir-regoli. Iġifiri, għawnek għanna din il-kustjoni tal-implementazzjoni fl-Europa kollha. Ma jistax wieħed jala għajne għal dawn il-problemi, għax inkella eh, eh, meta dal-boħra forsi nippruvaw tejbu l-benessri tal-annimali u tal-bniedem, ma jsir xej laqas f'din it-tieni round, noqogħdu nistennu l-ewwel il dawk li qed idumu ma din eh, biex eh, jimplementaw din eh, il-proposta. Biex unbat nkunu nistaw nitlu għattini proposta ġifiri rapportu għed tajjeb għanna nħarsu lejli transpozizjoni u l-implementazzjoni fil-27 stat membri kolla. Grazzi ħafna. Dawn il-punti kienu utli ħafna u kien hemm xi diskussjonijiet dwar it-tabella ta' korrelazzjoni li suppost qed tagħtina eh, indikazzjoni tajba ta' kif se jaħdmu l-affarijiet. Ma nafx hekk hawn xi ħadd ieħor li xie jitkellem iva, is-sur Schwab li wkoll jixtieq jitkellem. Grazzi President, aħna smajna l-Hans Peter Mayer u smajna ħafna affarijiet u għawnek jiena kull maħan namlu għansem il konstituenza tijaj u għandu lej Signora Gaypard. Għalla ħares ma jkonniġ dan il-bajt biex namlu noodles fil-zona tijaj, għax aħna fil-fat fil-din id delegazzija fil-zona tana tiġi prodotta. Issa, dwar il- rapport ta' Sur Buzutil dan huwa importanti ħafna, importanti għad diskussjoni wkoll illi saret ma' Mario Monti meta preżenta l rapport tiegħu eh, fil-għawnek għanna bżon governanza tajba mux bissa l-Europa manka tassu wahdini u dan il-rapport għalek huwa kontribut utli ħafna għal dan lat tassu wahdini. Eh, Hans Peter Meyer għandu raġun u koll Eh, dwar l-evalwazzjoni mill-istati membri u rridu nħarsu lejn it traspożizzjoni u l-implementazzjoni biex naraw jekk l-implementazzjoni ix qed issir tajba għax dawn huma żewġ oqsma differenti li wieħed irid jaħares lihom bir-reqqa. U mbagħad dwar dak li qed inti stess, eh, Sur President, dan ir-rapport għandu jiġi iva marbut aktar mill-qrib ma' tekst oħra eh, u ma' pereżempju tabelli ta' korrelazzjoni oħra E, illi jeżistu. Għanna bżon diskussjoni aktar id-dettaljata fuq il-modi u l-mezzi ta' kif aħna nistaw intejbu l efficienza tal-lodda illi għanna. Et namluwa din il-bicċa xol imma għanna bżon aktar dibattitu mux bil-fors għanna bżon aktar regoli, għanna bżon inqasru il-proċeduri. Umbat, xinejdu dwar il-proċeduri ta' ksur? Dawn ħafna drabi palissa jitrattaw bis, meta ma jkunx hemm it-transpozizjoni ma hemm xenarju oħra li jistaw jiseħħu. Eh, jiena nikkoraġixxi li l-Kummissjoni wkoll li eh, timxi f'din id-direzzjoni u nikkoraġixxi li l-Parlament li jappoġġa lil kummissjoni u rapporter għandi żewġ kalima oħra l-Sinra Valer l-Xardamunja u mbagħad ngħaddu għas-Sur Bużutil biex jagħmel it-taqsira tiegħu għax fil erbanes kwart għandna l-votazzjoni fuq il-rapport tal-Honorable Fox il-Sinra Xaldamawza. Grazzi ħafna, President. La għanna il-ħin jiena xtaqt nieħu l-mikrofonu biex nappoġġa l kollega Huwa veru hemm modi oħra biex nassikuraw l-implementazzjoni tal leġiżlazzjoni Ewropea Fir-rigward tal-bajt, anka fid-Danimarka hemm problema u l-konsumaturi tagħna ma jistgħux jifmu għalfejn hemm daqshekk problemi bir-regolament. Għalhekk il-proposta tiegħi huwa li barra ma niddiskutu l-istrateġija għandna wkoll nasbu ftit dwar il-possibilità li jkun skambju tal-opinjonijiet anke mal-Kunsill dwar dan Eh, dan eh, jista eh, edha fidejn l-istati membri wara kollox li jimplementaw il-leġislazzjoni għalek għanna niddiskutu mal kunsil biex naraw kif l-affarijiet jistgħu jaħdmu aħjar għanna kustjonijiet oħra għanna l-problemi anka marbuta mal-dwana illi u koll em lokal titjib fihom jekk aħna irridu illi nirpu l-fiduċa tal-konsumatur illi l-suq waħdin qed jaħdem tajjeb il kelli li miss l-onorevoli Vajle. Il-kollega Majer ħireċ tila mill-kamra, mux nitkellem dwar l-speċler biss eh, l-onorevoli Schwab, eh, eh, skużawni tajt il-kalima, nisa nifem għalfejn huwa mux kontent dwar dawn it-tip ta' t tiġiġ tal-bajt fil-Germania. Zgur li tafu eh, x-senajt. Mhuwiex tajjeb illi wieħed isemmi biss eżempju wieħed, il-Ġermanja mhix mhux ħażin fir-rigward anzi skużawni, il-Ġermanja ħafna drabi eh, ma tkunx fuq u dimnet fi transpozizjoni ħarsu lejn l-scoreboards u taraw illi hemm kważi kull stat membru illi xi darba jew oħra ma għamilx trasposizzjoni kif suppost illi dam jaħsibha biex jagħmel il-trasposizzjoni ġifieri hawnhekk ma wħadd li huwa innoċenti. L-Onorevoli Charles Moza semmit punt li huwa importanti ħafna għandna bżonn li jkollna dan id-dibattitu strateġiku mal-Kunsill. Eh, fir rigward ta' leġislazzjoni edin emmek madwar il-mejda, ma bat fl-implementazzjoni ma jkunux aktar emmek. Ġifiri, għandu jkonna dan il-dibattitu anka mal-parlamenti nazjonali, għanna jkonna dibattitu eh, mal-kollegi tagħna li edin eh, li huma membri tal-parlamenti nazjonali, għax l-oppozizjonijiet eh, fil-pajjiżi sew forsi jkollhom perspettiva differenti tal-affarijiet. Ġifiri, il-membri fil-gvern gvern ikollhom ċertu idejat u dawk fl-oppożizzjoni jkollhom idejat oħra u ħafna drabi eh, li jiġri huwa illi aħna ma jkunx ma jkunix segwitu tal-leġiżlazzjoni għal wieħed wieħed jiġifieri joqgħod jagħmel leġizlazzjoni ġdida tajba u mbagħad wara din il-leġiżlazzjoni ma tiġix rispettata jew implementata jew inkella ma tiġix implementata bisħieħ. Hemm żgur eh, posti toqsma fejn nistgħu nirranġaw l-affarijiet, niddiskutu aħjar mal-Kunsill u mal-Kummissjoni bħala l-Gwardjana tal-Trattati u għandha tkun koraġġuża l-Kummissjoni biex tmur u il-qorti tal-ġustizzja imma Naħseb eh, sa fejna fina il-numru ta' każijiet qegħdin jonqsu bħalissa. Eh, għanna naħdmu kol mal-imsieħba tagħna nazzjonali. Grazzi ħafna jgħid il-President eh, qed tiskuża ruħa qed tiskuza ruħu il-President mal-Kommissjoni għax aħna bdejna qed jgħid li l-laqa bdiet fi u l-Kummissjoni daħlet issa il-President qed tija merħba inti eh, tlift parti minn din il-diskussjoni. Il-Sinjura Verhoeven edha għawek, ma nafx min mill-DG Markt eh, jishtiq jitkellem dwar din l-scoreboard u eh, jitkellem forsi l-ewwel jistgħu jintroduċu it-tim Umbat jitkellmu kien hemm l-ewwel skambju tal-opinjonijiet u r-rapporter żgur li jkun jista' jerġa' jirrepet il-punti illi issemmew. Ma nafx min jixtieq jibda. Jiddispeċini li wasanna tard tgħid eh, il-rappreżentanta tal-Kummissjoni. Nixtieq nintroduċikom għamma l-kollegi tagħna. Eh, Għanna l-Veronika Rego Kaskajs għandha x'taqsam mal-iskorbot ta' intern Jiena, għajn Xkajanskin, jena leader tal-tim ta' Solvit fiħdan il-Kommissjoni u l-kollega finnaħa tal-lemin u ma' parti mit team Solvit. Iġifiri dan huwa it-tim kollu għaweka. Imħabba li ma smajniex dak li għettu intom fl-introduzzjoni huwa diffiċli biex aħna nikkommenta għalhekk nixtiequ nkomplu nisimgħukom u mbagħad ikun hemm mistoqsijiet aħna nirrispondukom tajjeb ħafna eh, eh, ma darboħra meta eh, konna l sur bużutila l darboħra għawek nistannowkom biex intom ukoll kunu tistgħu tuna sfond fuq l-iżvilupp il qed fuq din l-scoreboard. Qabel ma nerġa' il mikrofonu lil sur bużutil sur ma jirġa' jitkellem fuq il bajtu fuq l-spritzler jew fuq xi ħaġa oħra. Grazzi ħafna, komment fil-qosor għadin il-mentaw dwar l-istess affarijiet fil-fat, l-nuqqas implementazzjoni, il-Kunsel, il-Kommissjoni mux għadin jihdu azzjoni. Il-Kommissjoni tista tagħmel ilment kontra l-istati membri imma wara l-iskadenza hemm dawn it-time frames għal trasposizjoni u l-implementazzjoni issa dwar il-bajt uh, ta' tiġiġ. Aħna konna nitkellmu dwar il benessi tal-annimali. Ah, ehm, bil sar u bil unanimu u nafu li f'xarejn oħra il-perjodu ta' tranzizzjoni ħaj spiċċa din il-proposta u nafu illi 20% eh, biss implementaw l-affarijiet, 80% ma implementawiex, ma għamlux it-traspożizzjoni, skużawni. Iġifieri, għalfej, għalxej wieħed joqgħod jilmenta, jekk ikollok eh, perjodu ta' tranzizzjoni twil u l-affarijiet ma ħadmux tajjeb, wieħed għandu jibda l-azzjoni mal-ewwel mhux qed jistenna sakemm jasal tgħaddi l-iskadenza. Grazzi ħafna. Okay. Um, now then, Mr. Bizutil. sur Bizutil. Forsi tista' tikkummenta għandna ftit minuti biex nikkommentaw. Forsi li jkunu biżejt għall-Kummissjoni wkoll. Nadilek il-mikrofonu biex tikkonkludi u tiddiskuti timetable ukoll. Grazzi, President, għanibda billi nirringrazzja l-kollegi kollha tal-kontribut tagħhom għal dan id-dibattitu. Il-ġimgħa l-oħra stess il-Kummissarju dalli għalli kemm għandu ġieħ ta' ras minħabba l-bajt u issa nifhem għalfejn. Sur President, naħseb illi su intern, l-iskorbor ta' su intern, huwa għodda fantastika, tajba mens. Eh, għal e, huwa mod diplomatiku ta' kif għet isemmi u jħammar wiċċ l-istati membri illi ma jkunux qegħdin jimxu mal-obbligi tagħhom. Huwa mod eleganti, diplomatiku u effiċenti, imma huwa mod ta' kif insemmu unħamlu wiċ eħe l-istati membri illi ma jkunux edin jamlu eh, eh, eh, transpozizjoni. U dan huwa l-unika mod li aħna nistaw, nisfulzaw li l-istati membri biex jamlu it-transpozizjoni ta' direttivi. Ma naħsibx li hemm xi ħaġa aktar għar mill-gvern ta' stat membru illi jingħata din il-pubbliċità ħażina mill-Kummissjoni Ewropea dwar din il-kustjoni. Il-Repubblika Ċeka Eh, palissa għanda l-unur li tkun fl-axħar ta' din il-tabella. Imma anka il f'dan il-kas il-Repubblika Ċeka fil-fatt ġiet reġistrata bħala waħda mill-aktar stati membri li għamlet titjib f'dawn l-aħħar eh, snin. Iġifiri eh, eh, stat membru fl-aħħar tat tabella ma jkunx ixtieq jibqa hemmhekk u għalek li qed naraw kemm hija importanti din it-tabella ta' korrelazzjoni. Kif qed inti chairman maħniex qed nitkellmu biss dwar it-transpożizzjoni imma b'mod aktar importanti dwar l-implementazzjoni. Jiena ġej minn pajis eh, fil-Mediterran illi ħafna drabi dawn għandhom ir-reputazzjoni illi ma jimplementawx b'mod suffiċjenti l-affarijiet. Hemm eh, din il-kontradizzjoni. Kummissarju ta' suq intern tkellem ma' Ministru tal-Stat eh, Membru tal fil-Mediterran u dan għallu saqsi għalfej ma mux għet jimplementa. Dan, il-ministru għallu ħna minniħ fl-istatut, issa rridu għodun nimplementaw uħu kol eh, il-fat li pajizi għad fuq net tal-lista tal-implementazzjoni. Eh, Nja nasipuwa eżempju ċart li anka stat membru fil-Mediterran kapaċi jagħmel din it-trasposizzjoni u l-implementazzjoni, ma l-implementazzjoni hija ovvjament importanti u din ħa toħroġ fir-rapport tiegħi dwar il-time frame iż-żmien disponibbli jiena qed nifhem illi uh, ħajkun hemm uh, Eh, konsiderazzjoni ta' dan eh, ir-rapport eh, fl-24 ta' jannar, imbat id-data ta' skadenza għal-mendi li tkun l-31 ta' jannar. Imbat, fi frar ikunem il-konsiderazzjoni tal-emendi umbat il-votazzjoni fil-komitat. Iġifiri bejn issa u il-konsiderazzjoni ta' dan l-abbozz ta' rapport em xar iktar minn xar u naħseb li dan huwa żmien biżejjed għalija biex niltaqa' mal-shadow reporters aktar minn darba nispera, imma anka biex niltaqa ma' tim tal-Komissjoni, e, eh, kem tas-solvitu, kem eh, tal-scoreboard biex nkunu, nkunu ċerti li qegħdin naħdmu fuq l-istess affarijiet fuq din il-kustjoni, għax żgur li għandna l-istess anijiet ġo moħħna. Għal darboħra nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha illi eh, tkellmu u l-est uħer ħafna li nikkopera magħhom. Grazie. Very much indeed, Mr. Grazie. Grazie Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. ċert Grazie. Grazie. Grazie. shadow Grazie. kollha se Grazie. Grazie. Grazie miegħek nirringrazzja mill li lill kummissjoni tal-li naqdu aħna nieħdu pjaċir ukoll nisimgħu l dijat tagħhom hekk kif aħna nimxu l qudiem f'din il-ħidma tagħna. Issa nkomplu bil-punt li misfuq l-aġenda tagħna. Għanna bis kwarta għaliex irridu nivvotaw illum dwar eh, l-opinjoni ta' Sir Fox dwar rapport annwali dwar il-politika ta' kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea. U għanna diversi aktar membri fostna. Issa ġinġbet l-attenzjoni ta'kom għal-fat li għamilna xi bidliet ta' l-aħħar minuta l-agenda għana ta' għada. Ġinġbet l-attenzjoni ta'kom għal din il-bidla. Il-laqqa tal-koordinaturi issa s-sessir għada bejn il-11 u n-nofsija. Il-rapport, prezentazzjoni għansi ta' Signora Gebhardt dwar l-access għal-pagamenti ikun mid disa sa' 9 nofs Umbat, il-rapport li għanna ta' Sinjura Maria Irigoyen Perez ikun l-erba war nofsinar u għallura nispiċċaw nar l-erba fl-erba u nofs u mux fis-sitta u nofs kif konna din nipjanaw. Illum war nofsinar jiena għandi żewġ appuntamenti L-ewwel nett nitkellem mal-Ministru Ingliż responsabbli għax-xiri pubbliku u l-ewwel viżita tiegħu dwar dan il-punt kif ukoll nirrappreżenta l-Kumitat flaqa tal-steering group tal-dialogu transatlantiku u dana qabel il-Konsil transatlantiku li se għada. Nasib huwa importanti li dan il-komitat u kol li semma leħnu dwar dawn il-kwistjonijiet ta' kummerċ u allura għandi il-viċi presidenti tijaj li se jihdu u kol posti wara un bat eventualment ikomplu wieħed wara liħor U jina niprofa nkun prezenti meta jkun għaw is-sur Barnier, forsi nerġa' jkolli bżonn uh, nitlaq, però mbagħad Bernardet forsi tkun tista' toħsib il-mistoqsijiet għas-sur Barnier. Ġifiri dak huwa l-pjan li għandna l-war nofsinhar. Mela, nkomplu? Naddu għal votazzjoni dwar l-opinjoni tas Sur Fox dwar il-politika tal-kompetizzjoni li se nagħmlu llum biex bekk huwa jkun jista' jiddefendi eh, dan il-punt fil-Kumitat Ekonomiku. Mela, Is-Sur Fox, tajt ċaġa qabel ma nivvutaw jek joġbok? Chairman, I know you like... President, naf illi tishtiqu illi aħna nagħmlu progress nżommu mal-ħin. Allora ngħid biss li ningrazzja li shadows għall lajnuna tagħhom sabiex infasslu dan dawn il-kompromessi. Jena ċert illi s-Sur Xwab se jieħu nota tal-opinjoni tagħna meta jiġi għal-rapport għall-ikon. Naseb dawn huma l-kummenti Eh, illi nista' ngħaddi minn ħadd grazzi. Okay, well I think the recovery Tajjeb mela għandna xi punti u kol fuq dan il-rapport li ġew diskussi u għallura nisimaw il-personi kienu voluti. Um, ehm, pero nistaw ovvjament naddu minnu fiħal li jom dawn il-punti, u jekkem xie punti uħra tistaw tiġbdu l-attenzjoni tijaj. Ma naħsibx li għanna bżon il-karta tal votazzjoni għawnek biex nivvotaw. U allura paragrafu wieħed. Emenda numru wieħed għal votazzjoni is-Sur Paxas, favur, kontra, taddi. Emenda tnejn, is-Sur Buzoj, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Issa, emenda orali għal emenda numru 3. Is-Sur Schwab għamel xi bidliet żgħar jidhirli fit-test li għandna hawnhekk fid-dokument. Staqra,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 three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Thirteen in favor, that's a... Lettax favur, daw kontra. Dik tadi, tajjeb dik tadi. Emenda tlieta taqa, emenda ħamsa. Is-Sur Paxis, dawk favur. Daw kontra ma taddix. Emenda erba sur kanfa favur kontra ma taddix. Emenda seba sur grek dok favur kontra taddi. Issa għanna emenda ta' kompromess wieħed Signora Kreitzebilt u Sir Schwab Hossu li emenda 13 tagħhom mhux inkluża fil-kompromess, ġifieri mhix koperta kompletament fil-kompromess, jiġifieri jixtieq jbidluh dan il-punt xi ftit. Isaqsi il-President. Il-proposta tiegħi allura hija jekk naqblu għal rapporters illi nivvotaw fuq il-kompromess iżda mingħajr il-kom anzi nivvotaw fuq il-kompromess hekk kif ippreżentat. U mbagħad naraw jekk taċċettawx l-emenda addizzjonali ta' 13. Tajjeb, Mela, emenda numru wieħed ta' kompromess favur. Le, ma kienx ċar, ma konċ ċar, President dwar il-katina ta' provista ta' ikel, jgħid il-President. Jina minix shadow dwar dan il-punt. Ma nistax najt eh, xi ħaġa dwar dan il-punt għaliex ma nafx il-kontenut u allura jiddispeċini ma nistax aħna nkomplu dan il-mod.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 Nivotaw fuq il-kompromess ek kifinu l-ewel. Ġviri nivotaw fuq il-kompromess qabel xejn. Għalix umbat ovvjament xorta waħda li nivotaw fuq dan. Dak favur kontra dik taddi. Issa. Il-kwissjoni għadin. Jiena niproponi illi paragrafu 3 a ġdid eh, nivvotaw fuqu bħala emenda 13 bħala zida u naraw jekk intom taċċettaw ġdina bħala zida jew le. Naħseb din hija l-pożizzjoni tagħna bħalissa. Um, and that is Amendment 13 as published. Amenda 13 hekk kif ġi hekk kif ġiet ippubblikata, jiġifieri dwar food supply chain, katina ta' provvista tal-ikel. Naħseb hija eh, di l-emenda li jħossu li miex koperta mill-kompromess. Signora Gebhardt, jek joġbok ġdid. Uh, uh, Skużani, President din hija xi ħaġa li trid titħabbar minn qabel. Aħna rridu nkunu nafu minn qabel dwar dawn l-affarijiet. Ma nistgħux ikonna lista ta' votazzjoni aħna li ġi mħej, ġiet imħejja u mbagħad daqqa waħda fil-votazzjoni eh, imbidlu l-affarijiet. Jiena ma naħsibx li għandna nibdew nintroduċu dan il-metodoloġija u għalek jiena ma naċċettax din il-proċedura maħniex qed nimxu ma' regoli, regoli jera ħana stabilejna. E, eh, Minix qed ngħid xi ħaġa dwar il-kwalità tal-emenda per se. Jiena ma nixtieqx li dibattu eh, eh, dan il-punt fit-tul, iżda nifhem il-punt tas Sinjura Gebhardt. Jiena assumajt li dan il-punt ġi diskuss ma' shadows kollha. Jekk le, allura ma naħsibx li huwa uh, li għanna nivvotaw dwar dan il-punt issa. Pero tistaw forsi tivvotaw il-qoddim fil-plenarja. Iżda din ovvjament fema tal-preliminarja ta' dan il-punt. Din hija pożizzjoni tiegħi naħseb signora Gebhardt għandha raġun. Jiena assumejt illi dan il-punt ġi diskuss ma' shadows kollha. Issa, jekk kien hemm grupp illi ma, ma, ma, ma kellux fejjim dwar dan il-punt, allura naħseb irridu naċċettaw dan il-punt jiena naħseb li l-emenda diġa qiegħed fil-kompromess u allura naħseb ir era hawnhekk kien ġenerus ħafna fuq dan il-punt. Mela inkomplu. L-ella m'hemmx għafej aktar diskussjoni il-President. Din hija deċiżjoni tiegħi. Kellima mingħajr mikrofonu. Well, go on then. Yeah. What is your point of order? So you Point of order, Iva, dwar regoli mhux dwar il-kontenut tal-emenda. Jien għandi id-dritt il-emenda tiegħi nivvotaw dwarha jekk jissur xwab jew hija ma nħossu xwab parti minn kompromess. Fiħda xunos kena l-lista ta' votazzjoni domna satew tliet kwarti minn Stockholm biex naslu meta eh, wasalt l-airport irċevejt SMS. Il-problema hi li aħna rċevejna lista ta' votazzjoni tard ħafna, għalhekk mhix tort tagħna li aħna eh, ma kenniex dan il-punt qabel, għaliex ma kienx hemm fiżikament il-ħin sabiex nagħmlu xi ħaġa minn qabel. Jiena rajt dan it-test fit-tlieta U jina diġa eh, rajt li l-persuni kienu prezenti għal din il-laqaf dak il-ħin il-problema tal-proċedura mhix li aħna tard, l-lista tal-votazzjoni hija tard, dik hija problema aħna ma nikkonsidrawx l-emenda numru 13 huwa parti mill-kompromess. Dak kien ir-rapport tiegħi dwar suq ta' retail li kun aktar ġust l-Europa u memx kontroversja fuq sustanza votajna dwar dan il-punt nixtieq li l-kollegi tagħna jikkonsidraw bħala kwistjoni ta' proċedura li ma kienx possibbli li din il-ħaġa seħ qabel. Hawnhekk fil-sustanza m'għandniex kontroversja, ġieli ma nistax nifhem għalfejn ma nix nivvotaw fuq paragrafu 13 eh, Eh, bħala punt separat minn paragrafu wieħed. Eh, napprezza kollegi jekk nkun nistgħu nqisuh dan il-punt tiegħi. I'm told by the secretary the Is-segretarjat qed jgħidli li l-lista kienet disponibbli wara nofsinhar nhar il-ġimgħa. Issa meta inti rajta din il-lista kwistjoni oħra mbagħad. Issa, jekk irdu naraw x'kompromiss nistgħu eh, nilħu dwar dan u mbagħad jiddependi wkoll mir-rieda tal-gruppi politiċi l-oħra jekk jilħux ftehim miegħek dwar dan. Mela, parti minn 13 u nkluż mill-kompromess u inti taċċetta dan il-punt. Issa jiena nifhem li inti tixtieq parti oħra addizzjonali mill-emenda tiegħek illi mhuwiex miżjud biex din il-parti tiżdied mal-kompromess li hija essenzjalment emenda orali. Ġifieri jekk jiena naqra din il-parti. Mbagħad nara hekk hemmx oġġezzjoni. Imma se toġġezzjonaw, jgħid il-President. Mela, f'dak il-każ jiena ma nistax nagħmelek. Nein, also es geht mir jetzt nicht um den Inhalt, sondern um das Prozedere. Le, jiena mħasba dwar il-proċedura unek, mux il-kontenut. Ek ma nistawx inkomplu. Jiena qed nara aktar situazzjoni fost il-membri tal-PPE illi kunem l-emendi ta' kompromess li jitres bat ikonna votazzjonijiet separati jew emendi orali li jiġu introdotti wara li jkun seħel fat Dan mhuwiex mezz kif aħna għandna naħdmu, u allura jiena hawnhekk nisħaq illi eh, niddiskutu dawn il-punti fil-plenari, fil-komitati tagħna, fil-gruppi tagħna, u mbagħad ngħaddu għal din is-sitwazzjoni. Iżda ma naħsibx li għandna naċċettaw kompromess ieħor li jinfetaħ mill-ġdid matul il-votazzjoni u nerġgħu niddiskutu kollox mill-ġdid. Jiddispjaċini ma nistax naċċetta din is-sitwazzjoni. Għabbażi ta' dana kollu, jiddispjaċini ma nkunux nistgħu nkomplu. U se jkollkom u, anzi, tistgħu taddu din l-emenda l sur Fox u tippruvaw iddaħlu l-punt fil-Kumitat ta' Affarijiet Ekonomiċi Umanitarji. Jiena fimt illi il-kompromess ġi Eh, maqbul fost l-uffiċjali tal-PPE il-ġimgħa l-oħra, il-ħamis, jiddispjaċini eh, li ma kellkomx biżejjed ħin iżda naħseb bħala segretarjat segwejna l-proċedura kif suppost. Inkomplu. Emenda 14 ta' Sinjura Gebhardt għanna vot maqsum mitlub mill-ICR jekk kif tista' taraw dokumenti Parti numru wieħed favur. Favur, il ppet jivvutaw dwar dan? Ah, pala protesta issa minn tom se tivvotaw il-komplement, jgħid il-President. Mela, favur, parti numru 1, kontra, taddi, parti numru 2, favur, kontra. Din taddi u kol. Issa, emenda 15, il-Sinjura Gebhardt, favur, kontra. Naħseb se jkonna noddu jgħid il-President morru l-ura dawk favur. Kontra? Jiġifieri ġejna indaq 16 bi 11 u taqa'. 21. Favur. Kontra. Ma taddix. Emenda ta' kompromess numru 2. Favur. Kontra. Dik taddi. Issa. 24. Is-sur kanfan. Favur. Kontra. Ma taddix. Numru 3, favur, kontra, taddi. Tneħħija ta' emenda ta' Sur Salvini, numru 25, favur, kontra, ma taddix. Emenda 26, Sur Buzoj, favur. Se jkollna noddu għalix se jinġu situazzjoni da' Dawk favur 26.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 kontra. Taddi. 29 favur kontra. Taddi wkoll. Numru 30 favur kontra. Din ma taddix. 31 Pala zida favur kontra taddi. Emenda ta' kompromess numru 4 favur kontra taddi. Emenda 33 is-sur kanfan dak favur kontra ma taddix. 35 favur kontra din ma taddix. 36 favur kontra din ma taddix. 37 għanna vot maqsum mitlub mill-ECR. L-ewwel parti favur kontra dik taddi. Tini parti. Favur. Jider li għanna 11 minn ġdijt jek president There's a... There's a... 5, There's against. Favu kontra. Kontra.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 Astenzjonijiet. Mela, 21 favor. ħadd kontra, astenzjoni wahda, grazzi ħafna u nittu pjaċir nisimak tiddefendi dana u kol u d-dim il-Komitat ta' Affarijiet Ekonomiċi u Monetari. Issa naddi il-kelma lill-Presidenti interrott. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir, wir akzeptieren natürlich die Entscheidung. Wir gratulieren. Grazzi, President. Nifirħu l-Sur Fox dwar dan is-suċċess. Is-soċjalisti dal-ħodu xtaqu illi e, ikon situazzjoni fejn ħadd ma joġġezzjoni, iżda aħna se nresqu xi emendi tard u se maħnix se naċċettaw xi emendi illi prezentaw is-soċjalisti għalkemm naqblu magħhom għaliex hekk jimxu l-affarijiet dan il-Parlament. I don't particularly want to disturb the harmony. Na ma nixtieqx intellef l-armonija tal-komitat f'dan il-każ. Nittama li ssibu soluzzjoni Evelyn mela marajek jogħġbok. Iva, Ah, da kif edna se jkun hemm xi emendi orali mill-grupp tagħna eh, kif smajna iżda eh, intom tafu diġà sirtu tafu għaliex aħna għadnilkom. Konna qegħdin nirreferu għal preċedura f'nofs il-votazzjoni Minajr ma' rapporters, il-shadows, il-koordinatur ma' kienu jafu. Nasib dikja situazzjoni differenti Nittama, jgħid il-President, li l-prassi tajba tas-soltu tkut kompla, infakkarkom illi Iva nippruvaw noħorġu l-listi eh, mal-arkem jista' jkun il-konsulenti eh, tagħkom eh, jafu. Mela, issa senħalli fidejn il-Viċi President biskompli laqa. Okay, good afternoon. Għana s-sinar tajjeb komplu mela bl-agenda tagħna l-punt li jmiss dejjem ta' kreditu brabta ma' proprjetà residenzjali. Naddi l-kelma r-rapporter is-sur Lehner. Jekk Ja, vielen Frau. Äh, Grazie tassew, Signor President. Iva, grazzi. Għandi madwar 197 emenda, diskutajni diskutajnijom ma' shadow rapporter. U għandi xie kummenti x'namel. Jina għet illi jina kontra illi nestendu dan il-qafas. Dan għaliex il-Kummissjoni faslet proposta partikolari u jiena għandi qed nara li xi kollegi illi jaqblu illi din il-proposta mingħand il-Kummissjoni tista' teġivi ħafna poċ, rapporti huwa tentattiv biex nipprova insib it-triq tan-nofs u nippreżenta rapport illi jkun wieħed aċċettabbli. Aċċettabbli għal kulħadd. Bosta kollegi iżda ta' bilħa iridu jestendu aktar ir-rapport, ħafna aktar. Per eżempju, is-sur presedu. Ħafna mendi huma emendi illi aħna nistgħu naqblu dwarhom. Iżda, Jiena ma nħoss illi aħna nistgħu nestendu l-affarijiet daqshekk. Għandi xi dubji serji jekk aħna nistgħux inkopru l-Ewropa kollha kemm hi fl-ambitu ta' dan. Jista' jkollna perspettiva nazzjonali ta' ċertu affarijiet u hemm xi kollega partikolari pereżempju li jrid jitratta kwistjoni partikolari f'aktar dettall. Jekk dan huwa l-każ, jista' jkollna xi punti ta' qbil, iżda jiena ma naħsibx illi aħna nistgħu nibqgħu għaddejjin hekk mingħajr ma jkollna studju bir-reqqa ta' affarijiet illi huma ġodda għalina f'dak li għandu xaqsam pajjiżi jiena forsi nkun nafhom l-affarijiet, imma l-affarijiet ikunu xi ftit differenti għal pajjiż ieħor. Emenda 205 dwar artikolu 9a proibizzjoni din tista' tkun idea tajba, iżda ma nafx fil-Ġermanja taħdimx, għaliex għandna ċertu mudell ta' negozju. Għandna 10 biljun euro. Kif temmit ta' kreditu, per eżempju. Illi huma marbuta ma' bank partikolari jew kumpanija ta' kostruzzjoni għalhekk għalina mhux possibbli illi naqblu ma' din l-emenda. Hemm bosta punti illi huma simili għal dan il-punt u jiena ma nafx jekk u qed nieħdu l-aħjar approċċ jew inkella u għannix nieħdu d direzzjoni li tridna nieħdu l-Kummissjoni hemm bosta punti illi nażgur li ħsibtuhom sew. Iżda ma nafx iridux niddeċidu dan fuq livell Ewropew, pereżempju, forsi irridu nitrattaw fuq livell ta' stat membru jekk ikun hemm problema. U jien ukoll ikolli ngħid illi ma naqbilx ma bosta emendi, mhux għax hemm xi ħaġa ħażina fihom, iżda għaliex ma jitħlux fil-kuntest legali hawnhekk. Dan għattu fil-bidu irridu nevitaw irrid nevitaw nagħmlu xi ħaġa li diġija koper diġà hija koperta mill-direttiva tal-kreditu tal-konsumatur. Mhuwiex possibbli li jkollna żewġ leġizlazzjonijiet għall-istess prodott, għall-istess qasam. Irridu naħsbu dwar il-leġislaturi nazzjonali u nippruvaw nifmu x'inhuma il-problemi fit traspożizzjoni hawnhekk. Il-self ipoteka pereżempju huwa differenti minn self ta' konsumatur. Jiena naħseb illi irridu kunem hemm differenza fil-formulazzjoni tagħhom jekk kunem hemm problema kbira illi tfetx. Bosta kollegi staqsew biex jitneħħew bosta atti legali, atti delegati. Issa ekon huwa wieħed minnhom hawnhekk u dan ma rridux mill-punt di vista tal-liġi tal-konsumatur. Imma rridu naraw x'inhuma dispożizzjonijiet ir-regoli tal-istabilità finanzjarja. Komitat Ekon spiss iħoss li aħna suppost qed niddiskutu kwistjoni waħda u qed nitkellmu dwar kompetenza ġenerali għal din il-proposta partikolari. Issa jekk naraw x'inhu eh, l-kamp ta' applikazzjoni hawnhekk. Karola Fox u oħrajn. Huma taw suġġeriment għal limitazzjoni li jiena nista forsi naqbel magħha ma naħseb illi eh, testendi wisq l-affarijiet. Dwar Sir Fox xi ftejmiet ta' kreditu biss għal proprjetà residenzjali jkunu koperti l-istabilità tas-suq finanzjarju kollha tiġi mxekla hawnhekk. Kien hemm kwistjoni marbuta mal-ebda kreditu iktar minn ta' iktar minn żewġ miljun. Issa l-kamp ta' applikazzjoni fl-istati membri ivarja, jinbidel b'mod konsiderevoli. Nixtieq illi nużaw it-terminu proprjetà residenzjali hawnhekk Din hija direttiva illi tkopri l il forum kollha ta' kreditu, is-self kollu tal-konsumatur, kull tip ta' leasing agreement fost l-oħrajn. Jiena favur eh, ċertu ammont ta' limitu ovvjament. Pereżempju, jekk il-ħames bankiera ta' investiment ser jistabilixxu prodott, minn mela allura permezz ta' din id-direttiva huma jridu jiżguraw illi huma qed iqisu mhux biss il-direttiva attwali dwar capital adequacy imma wkoll direttiva oħra marbuta mal-konsumaturi. Hemm suġġerimenti li rrid ikollna armonizzazzjoni minima biss iżda issa fir-rapporti inizjalment jiena ħassejt illi Dan il-punt irdu niftħu ftit aktar, għak qalet il-Kummissjoni fil-bidu. Jina naħseb illi hemm xi punti missurin gok pereżempju dwar il-percentage eh, rate of charge, rata tal-imax. Jien mhux imħasseb daqshekk dwar l-armonizzazzjoni minima, l-punti tal-armonizzazzjoni minima fit-test. Jiena ma naħsibx irridu ndaħlu tifsiriet ġodda. Irridu naraw id-direttiva tal-kreditu tal-konsumatur. U xtejdinna dwar dan? Jiena personalment u xi kollegi oħra jaqblu miegħi jiena ma rridx illi naqbel ma' awtorità illi titwaqqaf għal kull self bipoteka illi jittieħed xi każijiet fejn dan ikun meħtieġ. Iżda minn punt di vista Ewropew għal kull self ipoteka tikollu ikollu evalwazzjoni tal-kreditu jekk dan isir dan iżid l-ispejjeż tas-self u dan irid jiġi meqjus ukoll fil-kalkoli ġenerali u dan mhuwiex f'interess tal-konsumatur. Frigwar tal-awtoritajiet, jiena minix daqshekk kontra Naħseb għanna biżżejjed awtoritajiet fl-Ewropa, iżda fl-interess tal-konsumaturi hemm hemm xi rekwiżiti meta jkun hemm attivitajiet ta' persuni f'istituzzjonijiet tal-kreditu dawn irdu jġibu ruhom mod professjonali. F'dak li għandu x'jaqsam il-protezzjoni tal-konsumaturi Aħna ma aħna rridu naqbżu drittijiet tal-konsumaturi ovvjament. Kien hemm xi proposti minn għandi sur Bużoj, uħut minnhom uħut minnhom nista' nifhem ir-raġunament warajhom imbagħad hemm il-credit withdrawal l-ammont ta' żmien biex il-konsumatur jieħu deċiżjoni. Hemm min ikollu bżonn il-flus immedjatament. Forsi dan nistgħu ndaħlu f'xi kompromess min jiżgur hawnhekk. Għandna l-projbizzjoni fuq il-coupling, il-PRC, id nħallu l-affarijiet kif jinsabu dwar artikolu 14 dwar l-evalwazzjoni tal-kreditu dan huwa biżejjed. Għaliex dan huwa simili għal dak illi jiġri fil-kreditu tal-konsumatur skont id-direttiva tal-kreditu tal-konsumatur. Jekk l evalwazzjoni tkun waħda negattiva, mela allura il-self ma jistax jingħata. Jekk. Jiena nkun involut xi evalwazzjoni mbagħad ftit ta' snin wara ninduna illi hemm e- evalwazzjonijiet tal-kreditu li huma diffiċli u li jistgħu jwasslu għal dubji kbar, jekk ikun hemm xi dubju e, ma jingħatax dan is-self u għalhekk jew dan jitneħħa jew inkella namlu formulazzjoni ġdida, nużaw lingwaġġ ieħor. biex l-istitut tal-kreditu jkun jista' jagħti rendi kont l-awtorità ta' supervizjoni li huwa jaqa' taħta fir-rigward ta' deċiżjoni li tittieħed. Forsi malaj malaj nista' ngħid xi ħaġa dwar artikolu 18 u l punti l-iktar importanti jiena irranġajt xi affarijiet, anke l-kollegi irranġaw xi affarijiet. Kif qedtilkom qabel, aħna għandna regoli differenti, regolamenti differenti minn kull stat membru għal ieħor. Ħafna mis-self ipoteka f'pajjiżi jingħata brata tal-imax fissa. il-ġurisdizzjoni twafqet tal-imot biex tkun pjuttost limitata u għalhekk ma indaħħal iktar limitazzjonijiet. Sur kok għandu proposta hawnhekk u qed jgħid illi dan irdu narawh mid-direzzjoni l-oħra. L-self jarġa' jitħallas mill-konsumatur Dan huwa vantaġġ għall istituzzjoni tal-kreditu minħabba li rati tal-imax qegħdin dejjem jolew. U għalhekk iridu ndawru l-affarijiet u naraw jekk nagħtux xi kumpens pożittiv il-konsumatur. Irrid naħsib hawnhekk dwar dan. Ovvjament, jekk wieħed ma sofrix dannu jew telf eh, mill-pagamenti tal-imax, ma jistax jitlob dan il-kumpens. 18 a ah, jiena minix favur law il-proċedura ta' autovalwazzjoni. Ma nafx xi ħassibhom hawnhekk il-kollegi, mhux biss hawnhekk imma anke fil-Parlament kollu kemm hu. mux xissit xi sitt snin qabel ma nkunu nafu x'in huma ir-reperkussjonijiet tad direttiva tal-kreditu tal-konsumatur. Forsi rridu nimmaġinaw illi din tista' tavvanza brata maġla imma jiena ma naħsibx li dan ser isir fil-kwistjonijiet kollha li aħna u l-ekon irridu nindirizzaw. Ma nafx kif nistgħu nispiċċaw l-affarijiet hawnhekk sal-aħħar tas-sena. Ir-rapporter ħass illi aħna sal-5 ta' Diċembru ma rridux nivvutaw imma rridu nieħdu xi ftit aktar ħin biex naħsbu iktar hawnhekk dwar l-affarijiet. Ekon qed jagħmlilna pressjoni ma nafx għaliex, ma nistax nifhem. Ma nistax nifhem għaliex huma daqshekk maġlin. Il-Parlament irid jieħu l-ħin tiegħu biex ikollu l-ewwel qari. Jiena nixtieq ngħid illi ma nix nifutaw f'dan il-komitat lanqas. Dan kienu ħsibijiet tiegħi, grazzi President. Grazzi, jina nixtieq ngħidilkom illi dwar il-kalendarju irridu nżommu mal-ħin eh, Għalli issa ġej sur Barnier u għandu l skajda tijaw. Ser inħallu l shadows jitkelmu, sa' kem jipermettinna l-ħin, Umbat nibdew bliam, u ser nibdew bljam Guangnok. Kjoġbok. Grazzi, President. Jien nixtieq nirringrazzja li sul Leħner għalla bosta rapporti għaw. Dinja kwistjoni tassew komplikata. Jien ftit dizappuntat bil-proposti tiegħu. Anka jekk dan jispjeganna Jiena nifhem li rridu nifukaw fuq il-kompitu tal-kumitat tagħna u responsabilità tal-kumitat u mhux fuq il-kompitu tal-kumitat ekonomiku imma ma nistawx inħawdu l-affarijiet ma' direttiva tal kreditu tal-konsumatur. Jekk il-Kummissjoni ħasset li huwa meħtieġ li tipproponi direttiva dwar is-self ipotekar b'mod speċifiku għaliex dan ma jistax jiġi assorbit fil-direttiva tal-kreditu tal-konsumatur għal żewġ raġunijiet. Id-dewmin, il-perjodu tal-kreditu tal-konsumatur huwa ta' importanza, is-self fil-kreditu tal-konsumatur ikopri periodi osra ta' żmien, imma meta nitkellmu dwar self ipoteka, il-konsumatur ikun impenjat għal 15, 20, 30 sena minn ħajtu u jinqalaw problemi dan rajnieħ mill-kriżi finanzjarja dan ifisser illi dan huwa qasam speċifiku u għalhekk il-grupp tiegħi iħoss illi s-self ta' proprjetà residenzjali jridu jkunu soġġetti għal regoli speċifiċi biex iħarsu aktar lill konsumaturi kontra prattika abużiva. U biex tkun tista' tittieħed azzjoni jekk ikun hemm falliment dwar il-protezzjoni tal-konsumatur li hija l-qofol tal-kwistjoni hawnhekk dan il-kumitat. L-affarijiet mhumiex daqshekk ċerti hemm xi affarijiet li rridu nwaqfuhom għaliex hemm abbuż min-naħa tal-kredituri fil-konfront tal-konsumaturi illi qishom jinqabdu f'nassa. Konsumaturi illi jridu jħallsu minn qabel qed ikollhom iħalsu rati ta' kumpens għoljien ħafna u dan ifisser m'għandhomx inċentiv illi jħallsu eh, jifdu d-dejn tagħhom kreditur illi jagħti self ipoteka m'għandux jobbliga lill konsumatur illi jieħu assigurazzjoni. jew jgħidulhom illi jekk jagħmlu hekk ser ikollhom rata tal-imax aktar interessanti. Dawn huma eżempji ta' regoli speċifiċi illi ta' bilħaq jeżistu u jiena nixtieq illi dan jitqies fil-proposta għaliex dan jgħin biex niċċaraw ir-relazzjoni bejn il-kreditur u l il konsumatur Sur Kreuzmann, tixtieq titkellem fisem Sur Buzutil? Iva, ser nżomm fil-qosor. Sinjura Lehner qalet ħafna affarijiet illi jagħmlu ħafna sens. L-idea illi ma nvotawx issa, ma nipposponu l-vot. Ja xi ħaġa li aħna naqblu magħha isur bużoj jaqbel magħha. U ser inkomplu naħdmu b'mod kooperattiv s sur Lehner. Grazzi l kelima li miss. Allen. Grazzi tassew, sja, Le rapporter le shadows. Jina nappoġġa din il-proposta illi rridu niprofaw ma nivvotawx fil-5 ta' Diċembru għaliex għandna ħafna emendi hemm implikazzjonijiet u għalhekk hija idea tajba illi naraw jekk nistgħux insibu xi kompromessi. Personalment jiena jkolli ngħid illi kont xettika mill-bidunet fil rigward ta' din id-direttiva. Pala riżultat ta' self, ipoteka, l ixkil ta' dawn eh, ta' dan is-self ipoteka f'ħafna stati fl-Ewropa naħseb li hija kwistjoni xi ftit ikkumplikata. Aħna kellna opinjoni dwar il-Green Paper u indunajna illi hemm diverġenzi kbar minn stat membru għal ieħor u l-konsumaturi għandhom kulturi differenti skont mill ma pajjiż ġejjin, għandhom approċċi differenti għas-self ipoteka, l-mortgage loans. U għalhekk inutli nippruvaw niksbu regolament Ewropew hawnhekk irridu nżommu ma' grat minimu tal-monizzazzjoni u Niprofaw nużaw l-atti delegati, niprofaw inneħħu, skużawni, l-atti delegati fej jista' jkun. Memx attività, hemm ftit attività transkonfinali ta' self-ipoteka u għalhekk ma naħsibx li hemm bżonn ikollna regolament fuq il-livell Ewropew, regolament dwar dan. Jina naħseb li huwa biżżejjed illi aħna segwu il-prinċipji tad-direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur u forsi nkunu nistgħu navvanzaw aktar fi ftit ta' żmien imma l huwa xi ftit prematur. Hemm bosta ideat fejn neħtieġu evalwazzjoni ta' impatt. Ma nistgħux nimmaġinaw ser ikunu reperkussjonijiet l-effetti ta' dawn il-miżuri u għalek neħtieġu aktar tarif qabel ma nkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet bħal dawn. And Mr. Fox, please. Grazie ħafna, Sir Fox. Grazie, Signor President, grazie l-Sur Lehner tal-xogħol għaxem fuq din l-opinjoni u anka l utli li kellna l-ġimgħa l-oħra naqbel ma' Sinjura Ruler illi hemm nuqqas ta' kummerċ eh, transkonfinali f'dan it-tip ta' kummerċ għalhekk ma hemmx bżonn daqshekk eh, armonizzazzjoni. U nappoġġi dak li qal dwar il-latti delegati sur Leħner ukoll jaf dwar il-pożizzjoni tiegħi eh, dwar it-neħija tal-self u id-djar f'dan ir-rapport. U huma bażati fuq affarijiet oħra mhux fuq l-inkam ta' min ikollu din il-mortgage għalhekk m'għandhomx jaqgħu taħt l-ambitu ta' din id-direttiva punti ieħor li jiena xtaqt insemmi huwa din l-ISIS ġifiri din il-karta ta' informazzjoni dwar l-standardizzazzjoni Ewropea. Ħafna stati membri fostom pajjiżi tiġa għandhom din il-karta b'din l-informazzjoni standard u din taħdem u il-konsumaturi huma imħarsa. Ġifiri nqogħdu nbidlu il-formula u nagħmlu waħda Ewropea mhijiex ta' benefiċċju għalihom u qed timponi biss aktar spejjeż nixtieq nistaqsi l kollegi għal min u l-benefiċċju ta' dan kollu għal benefiċċju tal-Kummissjoni biex dawn nistgħu jgħidu li aħna minna forma l-oħra standardizzata miex żgur għal konsumaturi Ingliżi u laqas għal l-istituzzjonijiet finanzjarji fir-Renju Unit u jiena nissuspetta li l-istess sitwazzjoni hija simili eh, eh, fil-stati membri l-oħra. Ġifiri li kuna din il formula standardizzata li jistaw jużaw l-istati membri eh, għanda tħares lejn li aħna nħarsu il-konsumatur mux li konna din, din il-formola standardizzata biex nissodisfaw il-kommissjoni. il kommissjoni Naqbel ma' Sur Lehner illi ma' nix laqas nisforzaw li kunem votazzjoni f'Deċembru, fil-5 ta' Deċembru, mistax nifhem għalfej il-Kumitat ikon e, e, qed jisforza li dan isiru, iżgur li inti dwar din il-ħaġa għandek l-appoġġ tal-Shadow Reporter il-Shadow Reporters kollha. Għaw xi kellem oħra? Għaw xi membru li xi jitkellem? Mela, jekk le? Allura? Naddi l-mikrofon il-rappresentant tal-Kommissjoni, Jennifer Roberts, biex titkellem hija. Grazzi ħafna tgħid il-kellima ħankun fil-qosor għax il-Kummissarju tal-waqt ħajkun hawn biex jitkellem. Ftit kommenti biex ma nqax nirrepeti l-kummenti li tiġa saru eh, mill-aħħar kellimi. Aħna spjegajna b'mod ċar għalfejn inħossu li ikonna il Eh, nimxu skont il-direttiva eh, tal-kreditu tal-konsumatur fċertu eh, oqsma imma foħra le. Ħansa ftit punti dwar il kussonit li semaw illum. Il-prodotti tas servizzi finanzjarju tal-kreditu għal selfu id-djar għal ipoteki aħna naċċettaw emendi illi jiprojbixxu il-rabta tal-servizzi finanzjarji ma rridu niżaminaw bir-reqqa il-formulazzjoni u anka li rridu naraw li kunem e- eżenzjoni għal ċertu prodotti. Ġifiri rridu naqblu fuq il-formulazzjoni dwar l-armonizzazzjoni aħna nħossu illi aħna l-proposta tagħna jweta bilanċjata u immirata tajjeb għanda ċertu armonizzazzjoni massima f'ċertu oqsma eh, fejn anka zamejna ma' definizzjonijiet eh, eżistenti eh, għanna u koll armonizzazzjoni fuq livelli ta' prinċipju illi bekk jgħatu bizzejiet flessibilta l-istati membri fil- fil fir rigward tal-implementazzjoni għalhekk aħna naħsbu illi l-proposta tagħna hija waħda proporzjonata tajjeb. Ta Naħseb dawk kienu żewġ punti ewlenin li naxtaqt insemmi. Naħseb is-sur Fox uh, saqni ħaġa wkoll fuq ISIS. Dwar ISIS, inħossu li l-format tal-formola għandha tkun eħe armonizzata b'mod massimu imma it-tieni parti fejn hemm il-linji ta' gwida għall-implementazzjoni biex wieħed jimla il-formola għandha tkun aktar flessibbli u jkun hemm armonizzazzjoni minima. Għamilna evalwazzjoni tal-impatt indipendenti illi analizza l-ispejjeż u l-benefiċċji għal kull stat membru u nista niddiskuti miegħek u dik ir-riżultati jekk trid, imma riżultati kienu illi il-proposta eh, iva ħaġib benefiċċju għal konsumaturi fl-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi ħafna. Il-President għettejt grazzi. Għan għaddu issa għal-rapporter għal-Onorevoli Lehner biex jgħala huwa. Grazzi ħafna. Dwar ismin forsi forsi eh, veru, mhux bil-fors li konna bżon din b'mod armonizzat fl-Unjoni Ewropea kollha. Fil-rigward tal-sigurta u l-emenda marbuta magħha naqblu ma' dan li dak li intqal jekk wieħed jixtieq jażel sigurta partikolari meta jkun qed jieħu s-sell fuq id-djar jista' jagħmel hekk u għandu jkun hemm kalkulu mill-ġdid tal-rata tal-interessi involuti. Nixtieq nirringrazzjakom għal kontributi tagħkom ħanerġa ndur naqra mal-emendi u anka wara dak nitqal mill-Kummissjoni dwar l-ISIS ħanerġa nara l-affarijiet kif qegħdin Fir-rigward ta' tneħħija tal-atti delegati ma jfissrux sfiduċja fil-Kommissjoni, jina nafdakom, imma il-leġislatur nifsu aħna fil-Parlament manniex infarfru e, e, responsabilta minn fuq spallejna. Ġifiri, mux għet nitkellem għonek dwar nuqqas ta' fiduċa fil-Kommissjoni, meta semmej din il-ħagġa. huwa aħna narwol importanti ħafna fil-din il-kussjoni, specialment minħabba it-trasparenza. Jiena nishtiq illi nitlob li segretarjat illi juhu nota ta' dettalji kolla tal-iska tal-żmien tal-kalendarju. Tal biex eh, nkunu nistaw naraw kif se niltaqgħu anke ma' shadow rapporters u anke nipproponu id-dati neċessarji.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 ta' Diċembru. Ma tantx baqa' żmien jiġifieri għalhekk qed nissuġġerixxi li nibatu wittra l ċer eh, tal-Sinjura eh, Bowles eh, tal-Kumitat Ikon biex jaraw, naraw jek istaw posponu il-votazzjoni taħħom għal jannar ġifiri għal wara il-vaganzi. Il-kolleg kollet jitolbu dan il-posponiment. Ma nafx għalfejn li jkun għedin jibuttaw dan il-dozier daqsek eh, daqsek malar, anka minħabba l-emendi, numru ta' emendi li jem. Jien jidir li tgħid il-President illi meta jkollok eh, punti li wieħed irid jirrifletti dwarhom wieħed ikollu bżonn iż-żmien aħna nagħmlu dak li huwa neċessarju biex eh, nmexxu l-affarijiet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 Alors, chers collègues, nous sommes heureux euh, d'accueillir euh, notre commission. Collègues, aħna kontenti ħafna li qegħdin nilqgħu hawnhekk lill-Kummissarju Barnier illi ħaj uh, jitkellem dwar importanti ħafna ħajkellimna dwar il-kalendarju tiegħu għall-2012 fil- uh, rigward ta' tekst importanti li hemm maħsuba għas sena d-dieħla importanti mhux biss għal suq interni manka ċ-ċittadini Ewropej għalhekk ħanaddilu il-mikrofonu għal xi 20 minuta. Grazzi ħafna, Sinjor President. Kuntent ħafna li qiegħed hawn fostkom. Biex nitkellmu dwar eh, il-timetable li għandkom u dimkom, suppost għandkom u dimkom. Il-dokument għandu politiċi importanti. Em, eh, dokument li intom, eh, dokument li intom pala rapporters u xedaw rapporters kom taħdmu ħafna fuqhom. Fu taħt il-perspettiva politika ta' attwali u naħseb illi mandiċ għalfejn uqt eh, eh, nsemmi eh, il-kriżijiet li għaddej minnom dik finanzjarja, dik ta' dejn sovran, dik ekonomika, problemi soċjali maġġuri u kriżijiet oħra dinjin u anka kriżi kbira fil-fiduċa ta' ċittadini tagħna biex inkomplu naxqu l-affarijiet. U b'dan li font u għalek eh, fidejn l-istati membri illi għandhom jamlu dak li jipritkaw et eh, unek jiġi f'moħħi il-deċiżjonijiet li ttieħdu fis-27 ta' Ottubru eh, dwar il-kriżi tad-dejn u anka deċiżjonijiet li jittieħdu dwar il-promozzjoni ta' tkabbir. L-awtoritajiet iridu jagħmlu dak kollu possibbli biex jerġa' jkun hemm it-tkabbir u l-impjeka. Huwa għalhekk li għal darboħra Nixtieq nirringrazzja lil kumitat tagħkom milli jiena familjari ħafna e, miegħu naf il-ħafna minnkom, naf kemm intom impenjati f'dan eh, l-att tas-suq waħdieni li huwa importanti ħafna għad kabbir. Eh, aħna għanna il-rapport ta' Lewis Grek u anka eh, ta' Monti dwar il-zona su eh, din l-ekonomija unika li għedin neħxu fija illi jekk nużawa ma tajjeb u naraw li kunem strateġiji tajbin l-autoritajiet kolla Eh, u, jaħdmu flimkien ir-reġuni jkunu iktar iktar jistgħu jaħdmu aħjar. Nixtieq nirringrazzja il-membri tal-kumitat għall appoġġ tagħkom għanna 12 il-priorità, proposti eh, ta' priorità, għanna eh, l-effetti tal l leverage effect, għanna punti eh, legali li rridu aħna nirfinaw la kollega Nelly Cruz ħatkun qed eh, tara ċertu affarijiet eh, li jeħtieġu ħin ta' riflessjoni qabel ma nirrispondi għal mistoqsijiet nixtieq nifoka fuq tliet prioritajiet fir rigward tal-latta suq wahdini, għan noħorġu b'dawn it-tnax il-proposta, il-Kunsill Ewropew talab li dawn jiġu studjati u jiġu adottati b'mod serju mill-Kunsill nifsu mill-Parlament u forsi, Sinjora President, 50 eh, ġimma toħra nerġa' niġi hawnhekk eh, forsi fil-bidu tas-sena d-dieħla biex niftaħ it-tieni stadju ta' dan l-att tas-suq waħdieni illi aħna imbagħad forsi Inkunu nistaw nerġaw indaħlu fih 12 il-proposta oħra illi jiprovdu il-liva neċessarja biex eh, xogħol isir b'mod veloċi matul is-sena 2012. meta naħdmu fuq it-tieni stadju aħna jiena l darba nkun kuntent ħafna li nisma' l-opinjonijiet tagħkom. Għalhekk din l-istqarrija tiegħi nixtieq nsemmi wkoll l-ekonomija tas-servizzi, il-kummerċ fuq l-internet u l-tenders pubbliċi. L-ewwel nett l-ekonomija tas-servizzi. Aħna nixtiequ illi ikonna Eh, politika ta' servizzi intelligenti. Jiena għandi ċertu tħassib eh, dwar ċertu slogans ideoloġiċi illi għedin eh, jitqasmu, illi jitkellmu dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-direttiva ta' servizzi u li għanna nestendu l-ambitu u l-azzjoni f'dan ir-rigward. jekk titolbuni eh, xi ħaġa żgur eh, illi jiena eh, ħan iprofa namila, ħan dedika enerġija sħiħa l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Nixtieq li kunem dan il, dawn il-one-stop shops fil-reġuni, fil-istati membri kollha rrit nishtiq nara li kunem trasposizjoni u implementazzjoni tajba ta' direttivi kolla involuti. U rridu naraw ukoll eh, nixtiequ li konna input minna naħa tal-utenti infushom biex naraw li jkun hemm implementazzjoni tajba. Jiena ħankun qed nippresedi l-ewwel laqa tal eh, Postal Service Users Group Eh, Elementi ieħor li għata ħdin l-ekonomija ta' servizzi huwa il-testijiet tal-prestazzjoni, il-performance tests eh, eh, tal-implementazzjoni l-implementazzjoni per eżempju ta' direttivi pallik tal-kwalifiki Fi rigward tal-arfin reċiproku Jiena qed nitlob uh, kooperazzjoni uh, minn awtoritajiet nazzjonali ħammur Malta u l-Latvja biex uh, ħanitkellem għall-uffiċjali hemmhekk u E, nara kif qed jitadmu l-affarijiet anka fil-ekonomija ta' servizzi fil-rigward tal-arfin tal-kwalifiki professjonali. Irridu naraw li t-tekst il-kompetittività fl-Ewropa biex ikun hemm aktar mobilità f'ħafna professjonijiet differenti. Għanna bżonn rida soda biex nassikuraw li kull element tal-direttiva tas servizzi e, tiġi implementata, jiena ħansegwi din it-triqa, mod ċar ħanħares li revizjonijiet neċessarji fl-imkien ma l-istati membri eh, namlu revizjoni ta' regolamenti li mumiex adattati fir rigward ta' ċertu professjonijiet biex anka daw ikunu jistaw jużaw il-potenzjal sħiħ tagħhom. Eh, xi ħaġa oħra fir rigward tal-ekonomija ta' servizzi, xi ħaġa li tkellimt dwar anka mal-Sur eh, Barroso, naf li ankintom u interessati u kol huwa il-rabta li teżisti bejn is-servizz u l-industrija. Kien hemm anke preżentazzjoni minnaħa tal-Sur Barroso dwar dan e, wera x'inhuwa l-rabta mekkanika bejn l-industriji tagħna u l-ekonomija ta' servizzi marbuta ma' dawn l-industriji. ma naħsibx illi jista' ikollok politika sostenibbli ekonomika tajba britorna għal tkabbir jekk aħna ma nix noħolqu mill-ġdid industrija tal-manifattura fl-Ewropa. l-Europa ma tistax toqgħod isserraħ biss fuq l-importazzjoni ta' prodotti li jiġu manifatturati postijiet oħra barra l-Europa. Għalhekk irid ikollna politika industrijali soda. Il-kollega tiegħi il-Kummissarju Taljani ħadem fuq it-teknoloġiji tal-ġejjini speċjalment eh, fil-qasam tal-enerġija. Jekk ma jkonniex politika ta' riċerka adattata fl-Ewropa u investiment eh, tajjeb eh, fl-innovazzjoni ħan nispiċċaw nikkun smaw biss prodotti Amerikani jew Ċiniżi. Ġifieri qed nitkellmu dwar din l-ekonomija ta' servizzi. U ma nistawx ma nagħmlux rabta bejn is-servizzi marbuta ma' l-industrija u Eh, l-nuqas ta' eżistenza ta' din industrija nifisa fil-kontest tal-ekonomija ta' servizzi wara dak li ntqal fir-rapport tal-Sinjura Korazza Bilt aħna kenna eh, informazzjoni utli eh, dwar is-sistemi li qed japplikaw l-Istati Membri biex jiġġieldu kontra eh, kummerċ inġust. U nispera illi ikonna anka ċans għal proposti dwar dan l-aħar punt. Il-komunikazzjoni li tkellimna dwara eh, dan l-aħħar fuq l-online gaming Ah, u kolla hawnhekk kien hemm ah, rapport interessanti u jina qed naħdem fuq pjan ta' azzjoni biex ah, immexxu il-ħarsin tal-minorenni u niġildu kontra il-vizzi. Għanna bżon dispożizzjonijiet minimi għal-ħarsin f'dan il-qasam wara il-rapport illi ħareċ eh, eh, eh, dwar il-pjantazzjoni tagħna u qed inħarsu lejn il-aktar miżuri ta' regolament ta' regolamenti imma dan f'pass kollox pass pass kollox isir pass pass nispera illi jiena nista inserraħ fuq ir-rida tal-Parlament ukoll li kummerċ. Naf illi hemm ħafna aspettattiva dwar dan il-punt tixtiequ li jkun hawn dawn is-servizzi għall konsumaturi kif ukoll il-promozzjoni tal-kummerċ transkonfinali. Nafu li l-livalli huma baxxi ħafna, kena biss 9% ta' ċittadini Ewropej illi għamlu dawn ix-xirjiet transkonfinali fis snin li għaddew. U allura naraw li għandna suq enormi hemmhekk hemm potenzjal kbir ħafna u jiena se noħroġ komunikazzjoni dwar dan il-punt u qed nispira ruħi mi xogħol li sar mill-grupp immexxi mis-sur Eċeverija flimkien mal-Kummissarju Cruz u oħrajn aħna se nkomplu naħdmu fuq dan il-pjantazzjoni. Il-Kummissjoni se taħdem fuq dawn is-servizzi online. Le commerce kif aħna nistgħu nadattaw u nimodernizzaw id-direttiva biex inkopru dawn din il-firxa wiesa ħafna ta' servizzi bħal pereżempju networks eh, soċjali, search engines, eh, odot amministrattivi online. U l-approċ transkonfinali wkoll se jiffoka fuq diversi impenji u hemm ukoll stakli veri reali għal kummerċ elettroniku fejn jitlu il-ħlas, il-konsinni, il-ħarsin tal-konsumaturi, kif ukoll li konna provvista legali. U kifet, aħna se nkunu qegħdin inqisu dawn il-punti varji kollha fiħdan il-komunikazzjoni dwar il-pakket ta' servizzi online. L-aħħar punt ma nixtieqx indom wis ix-xiri pubbliku. Hawnhekk u dwar dan il-punt mill-ġdid aħna qegħdin inkomplu fil-ħidma tagħna flimkien ma' xogħol tal-kumitat tagħkom, il-President tagħkom fil-fatt qed isegwi dan ix-xogħol is-Sur Tarabella se jkollu responsabilità partikolari wkoll eh, frabta ma' dan il-punt u l-pakket għandu jkun lessa l-aħħar ta' din is-sena u se nippreżenta il-pakket Ovvjament, dana kollu jiddependi fuq ix-xogħol fil-Kummissjoni u li dana kollu jgħaddim il kolleġ iżda se nqisu simplifikazzjoni, modernizzar eh, ta' dawn ir-regoli ta' xi Repubbliku kif ukoll dwar konċezzjonijiet se jkollna xi tibdiliet. Umbat għanna dispozizjoni għal reċiproċità fih dan il ftejmit internazzjonali dwar ix-xiri pubbliku. Dana huwa punt li ħdimt dwaru mal-kollega Deħiħt. Komment fil-qosor dwar is-suq ta' xiri pubbliku. Il-ħsieb tagħna hawnhekk huwa li nissimplifikaw il-proċeduri. Aħna nixtiequ li l-proċedura negozjata eh, tiġi simplifikata, tinxteret u naqsu eh, l-ammont ta' dokumentazzjoni meħtieġa kif jiena ndritt sajt fil-konferenza li intom attendejtu mhuwiex aċċettabbli għal negozji żgħar li ħafna drabi kollhom eh, jiddedikaw terz Anzi, il-kummissarju jitlef il-mikrofonu u jkompli. Mela. Nixtieq li innaqas b'mod drastiku id-dokumentazzjoni meħtieġa minn flok eh, ikonna stqarrijiet minn dawk li jitfaw l-offerti. Min jirbaħ il-kontrat mbagħad ikollu jagħti dokumentazzjoni kompleta. Nistaw u kol namlu l-offerti elettroniċi vinkolanti aktar mill-li dawn isiru bil-istampar eh, li ġviri dina tkun il-proċedura regolari fil ġajjeni u kollox jintbad b-email. Biex bekk aħna naqsu l-burokrazija u dan jkun utli l-dawk li jgħatu tenders iżda jkun ovvjament utli għall-SMEs ukoll. Din hija l-ambizzjoni tagħna li kollox jiġi simplifikat mingħajr ma ninsew trasparenza u l-bżon ta' informazzjoni u dan għal-beneficju tal-SMEs. Jiena fil-parlament eh, spiegajtilkom meta intom għamiltu l ewwel smieħ tiegħi Jiena għet li nixtieq niżgura li l-SMEs iħossu li s-suq waħdini għal-jom, għalihom mhux biss għall-entitajiet il-kbar biss. Aħna se nagħmlu proibizzjoni wkoll ta' ċerti ħtiġijiet eżaġerati illi ifisser li ċerti kumpaniji ma jkunux eligibli illi jkollhom turnover li jkun rikonoxxut eh, fejn tidħol l-offerta. Nistgħu wkoll eh, nisseparaw it-tender f'diversi partijiet biex bekk l-entitajiet iż-żgħar jistgħu jagħtu offerti tagħhom għal partijiet minn kuntratti. Minbarra dan, irridu nqisu wkoll kif ix-xogħol pubbliku jista' jintuża biex aħna naqdu wkoll bżonnijiet soċjali inklużjoni soċjali, l-ambjent u inklużjoni soċjali kifet u se jkunu partijiet essenzjali ta' dana kollu. Ma rridux eh, eh, nżidu il-pis amministrattiv fuq dawk li jagħtu il-tenders għaliex nafu li se jkun hemm ovvjament oġġezzjonijiet f'dan ir-rigward u fil-konsultazzjoni pubblika naf li kien hemm min kien kontra se jkunu il-rekwiziti. Iżda hawnhekk aħna qegħdin nirreferu għal rekwiziti b'relazzjoni mal-valutazzjoni tal-valutazzjoni ta' ċiklu ta' spejjeż biex bekk naraw il-prodotti involuti kemm se jkunu jistgħu jużawhom, kif ukoll l-awtoritajiet li jagħtu it-tenders ikunu jistgħu jqisu wkoll il-proċessi ta' produzzjoni involuti. Kenna konferenza nhar il-ġimgħa ta' suċċess dwar il-spirtu ta' intrapriża. Kenna ħafna parteċipanti, domna sa' sitta ta' filaxija u kien hemm ukoll xi membri parlamentari preżenti l-konferenza. U għal entitajiet fis settur soċjali, dawn is-simplifikazzjonijiet fil-xiri pubbliku, tassew se jiftħu aktar opportunitajiet. Qegħdin ukoll nappoġġaw l-innovazzjoni permezz ta' proċeduri ġodda ta' xiri pubbliku fil-qosqor dwar il-konċessjonijiet tajjini azzjoni immedjata speċifika tifoka fuq it-kabbir fis-suq intern dwar dan il-punt hemm xi riservi jew xi biżat. Aħna nixtiequ noħolqu opportunitajiet ġodda ekonomiċi għal operaturi Ewropej diġà kien hemm anzi diġà għandna suq ta' konċessjonijiet fl-Ewropa, 30% ta' servizzi tal-iskart huma bbażati fuq dawn fi Franza, pereżempju. Hemm telef minn dawn il-konċessjonijiet u dawna iwaslu għal 80 biljun, anzi 8 biljun euro. Ovvjament jien ma nixtieqx b'xi mod influenza l proċedura għal settur illi ma jaqax taħt regolamentazzjoni Ewropea, ġifieri nirreferi għal daw l-arranġamenti ta' konċessjoniet ta' servizzi ta' nixtew l-operaturi kun aktar viżibli, konnem aktar ċertezza ġuridika, kif ukoll aktar flessibilitajiet ta' autoritajiet ġuridiċi u nixtiequ li jkun aktar faċli l-SMEs illi jkunu jistgħu jipparteċipaw f'dawn l-arranġamenti ta' konċessjonijiet. L-aħħar nixtiequ li jkun aktar ċertizza ġuridika dwar xiri pubbliku biex bekk ma jkunx riskju ta' korruzzjoni jew persuni illi b'xi mod jew ieħor jaħarbu mill-ġustizzja. U allura nixtiequ li jkollna nefqa pubblika aktar effettiva. L-aħħar kumment dwar it-tielet element li rridu naħdmu dwaru fil-Kommissjoni jiġifieri l-elementi legali u valutazzjoni ta' impatt fejn jitlu eh, s-swieq internazzjonali ta' xorri pubbliku. Diversi membri foskom eh, ġibdun l-attenzjoni dan il-fatt. Hemm ukoll l-enfasi fuq sitwazzjoni indaqs f'dawn is-swieq internazzjonali għal xrajna li ċerti swieq qegħdin jalqu eh, il-possibiltajiet għal kompaniji tagħna l-Amerikani pereżempju sadan l-aħħar kellhom 20 stati maluqin biex iħarsu l-SMEs tagħhom. Tana ma jfissirx li aħna għandna nagħlqu s-swieq tagħna. Minnaħa l-oħra iżda għandna nkunu sitwazzjoni fejn inħeġġu lil dawk li għandna relazzjonijiet magħhom sabiex jiftħu s-swieq tagħhom u dana b'mod parallelu b'mod ġust palma din nagħmlu aħna. Maħniex qed nitkellmu dwar protezzjonizmu iżda qegħdin nirreferu għal situazzjoni eh, sitwazzjoni fejn niżguraw illi oħrajn ma jitlux dawn il-miżuri eh, ta' protezzjonizmu żejjed. Mal-kollega Deħut aħna wkoll qegħdin nifukaw fuq għodda li jista' jagħti ċertezza ġuridika kemm fl-Ewropa, kif ukoll li mill-Ewropa l entitajiet involuti f'dan ix-xiri pubbliku biex bekk aħna nkunu impenjati sabiex naqdu l-obbligi internazzjonali tagħna skont il-leġiżlazzjoni tagħna u allura għandna dan l-att ta' suq uniku l-SMA u tafu illi dana e, wassal għal diversi e, testijiet differenti iżda grazzi għax xogħol kollu li minna flimkien rajna li għandna sa konsistenza ġenerali fix xewqa li aħna nagħtu bażi solida għall-ekonomija tagħna fiħdan dan is-suq uniku. Il-lat tas suq waħdini kol fassa il-bażijiet għall ekonomiji tagħna xi li aħna injorajna fil-passat. Dawn huma kollha elementi importanti ma nistgħux nifokaw fuq żewġ punti jew tliet punti biss għaliex jiġi żmien meta rridu niċċelebraw l-20 anniversarju tas-suq eh, waħd intern. Jiena ma nixtieqx li l-anniversarju tkun okkażjoni ta' dwejja, anzi dina trid tkun sitwazzjoni dinamika għaliex dan il-att u dan irdan l bitċar. Huwa element illi aħna nistgħu nivvalutaw issa wara dawn l-20 sena, narawx problemi kellna, x'ostakli kellna sissa, iżda jeħtieġ ukoll illi forsi dan is-suq waħdini issa jkollu aspett aktar uman. Ejja ngħidu naraw dak li għamilna f'Krakaw. Hemmhekk ridna nuru lil kulħadd illi Kien hemm iva problemi għal dawk li sifru, għamlu importazzjonijiet, esportazzjonijiet. Allora, dan l-element uman huwa punt li rridu niftakru. Hemm eh, dak l-aspett uman għall opportunitajiet u nuqqasijiet tas suq intern. U allura dak il-xogħol kollu rridu aħna n-organizzaw fl-imkien mal-Parlament għandu jirrefletta dan kollu. Irridu fl anniversarju tagħna nuru x-xogħol kollu li aħna wettaqna kif ukoll ix-xogħol kollu li wettaqna fuq il-lat f'dawn l-aħħar 12 xahar. U ovvjament irridu kulunkwa mezz eh, nieħdu kull opportunità ta' sitwazzjoni ta' dan is-suq uniku. Grazzi.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 Iva, l-ewwel round ta' mistoqsijiet, mbagħad forsi nisimaw l-Kummissarju Sur Schwab bħala koordinatur l-ewwel net is-Sinjura Gebhardt, il sur Kreutz u s-Sinjura Rule. Sur Schwab, grazzi ħafna, Sinjur President, kollegi Michel, grazzi tassew għal-prezentazzjoni tiegħek il-ġimgħa l-oħra fil-plenarja. Aħna eh, diġà tkellimna dwar uħud minn dawn is-suġġetti u kien hemm il-kummenti tagħna u jiena xtaqt nisħa punt partikolar fil-proposta tiegħek ta' regolament u dan huwa punt essenzjali għalina fit-twettiq għaliex nixtiequ naraw implementazzjoni malajr kemm jista' jkun il-mistoqsija tiegħi tal-lum hija din meta niġu uh, suġġerimenti ta' xiri pubbliku dana kollu, kif se kif, kif se uħ Naf illi ħajkonna uh, koll id-data ta' Diċembru, din hija skadenza eh, ukoll li bidna dwarha, se naraw il-proposti kollha f'daqqa waħda, iżda xi ngħidu dwar direttiva tal-kummerċ elettroniku. Ġifiri hawnhekk edin naraw TBC li da kollu tiġi konfermat iżda aħna ovvjament qegħdin nistennew bil ħer għal din il-proposta, meta se nirċevu dawn il-proposti kollha. U aħna xtaqna wkoll li naraw regolamenti għal kemm jista' jkun minn dawn l-elementi. Grazzi. Merci, Monsieur Schwab. Grazie l-Sur Schwab. Nisimaw l-Sunjura Gebhardt issa. Grazie ħafna, Sinjura President. Grazie u koll, eh, Michel Barnier. Grazzi għal din l-introduzzjoni tant utli dwar dan is-suġġett. Jiena naħseb li jeħtieġ illi narblu mill-qrib eh, ir-rapport ta' Louis Rex u anki ta' Mario Monti għal dak li għandu x'jaqsam l-approċċ olistiku meħtieġ hawnhekk. Ma rridux ninsew dana kollu fix-xogħol tagħna ta' kuljum. Jien għandi l-impressjoni illi Bħalissa l-affarijiet mumiex tant iffukati u allura irridu nerġgħu niġu lura għal kunċett ġenerali tassu u nżommuh dan il-kunċett. Żewġ mistoqsijiet jekk tippermettili dwar il-programm tiegħek. Qegħdin fil-programm iżda mhux fil-format li kont qed nistenna. L-ewwel net eh, talbiet kollettivi naħseb il-kol kemm intom tafu li rridu nittrattaw dan il-punt fit twettiq ta' leġizlazzjoni fuq livell Ewropew u importanti għall konsumaturi tagħna u allura jeħtieġ li nagħmlu progress fuq din kwestjoni, irridu nagħmlu pass kbir il qoddim mhux biss biex infasslu dokumentazzjoni ta' tħejja iżda li tassew nagħmlu pass reali. Punt ieħor Eh, jina kemm xej dizappuntata fejn jidħol it-test, it-test li diġa huwa prezentat lilna, l-aċċess ċittadini għal eh, kont bankarju bażiku. Forsi tafu li hemm miljuni ta' ċittadini Ewropej li m'għandhomx kont tal-bank jixtiequ li jkollhom kont tal-bank iżda din hija xi ħaġa diffiċli ħafna lihom, u allura mistoqsija tiegħi din Hawnhekk qegħdin nirreferu għal test leġislattiv, qed nifhem illi din jabbis biss rekomendazzjoni mhux test leġislattiv u allura jeħtieġ li nagħmlu eh, xiftet aktar minn hekk, nagħmlu aktar minn rekomendazzjoni u allura kif qed qis il dwar dan id-dossier partikolari. Għalina fil komitat Imko dan huwa punt importanti ħafna u nixtiequ li tassew nagħmlu pass kbir il qoddim Merci. Grazie ħafna. Il-kellim li miss il-Sinjura Ruler, anzi le, il-Sur Kreutzmann, President iskuza ruħa. Grazzi, Sinjura President, grazzi l-Kommissarju u kol Sur Barnier, let kommenti minna ħatija jek ti permettili, għabel xejn. Eh, Appoċ bisħi għalla l-approċċ tiegħek għall-Ewropa huwa importanti illi niżguraw illi ikonna din il-pożizzjoni b'saħħitha li nkunu fuq quddiem fis servizzi naraw illi dana kollu jaħdem jekk qegħdin nitkellmu dwar servizzi għandhom xaqsmu mal-industrija u allura jeħtieġ li hemm kollu li nistgħu sabiex intejbu l-kompetitività tal-livelli Ewropej tagħna fuq Pjattaforma globali u dana għal suq globali. U għalhekk intom għandkom il-parappoċ tagħna biex nilħu dan il-għan. Kummenti ieħor, l-SMEs meta niġu għaxxiri pubbliku u sejħiet tenders aħna nappoġġawkom bisħieħ hawnhekk u nitolbuk eh, sabiex ma tellax il-livelli mm, minimi nafu li huma għolin ħafna u ftit li xejn naraw li hemm tenders transkonfinali u jekk aħna allura nżidu dawn il-livelli minimi allura inqas u inqas eh, naraw dawn l-isforzi naf li stati membri jixtiequ jżommu l-monopolji tagħhom iżda xorta waħda hemm biżejjed eh, problema b'dawn il-thresholds eżistenti. Kumment ieħor il-online eh, gambling għandkom pjantazzjoni minn naħa tal-Kummissjoni li hija proposta il-Kumitat ikkonsidra din il-proposta maġġoranza kbira aħna konna favur li l-Kummissjoni tieħu xi azzjoni dwar dan il-punt. Il-maġġoranza tal-Parlament appoġġa dan il-punt. Jekk intom eh, tresqu proposta ambizzjuża fejn is-stati membri kollha jerbħu jekk intom tresqu din il-proposta kifet jiena fiduċjuż illi ikun hemm ħafna appoġġ għal din il-ħaġa u l-Kummissjoni ikollha l-appoġġ fl-isforzi tagħha f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Rule. Ser nżomm fil-qosor għaliex anke jien irrid nitlaq, irrid nitlaq fu nofs. Xi kummenti ma malaj? L-ewwel nett nixtieq nilqa l-programm tiegħek, komissarju, eh, komissarju, modernizzar il-professjonijiet regolamentati. Jiena naqbel ma dan sa ċertu punt, iżda nixtieq ngħid illi f'xi stati membri hemm xi beżat diġà għall-SMEs liktar huma jibżaw għalix meta nitkellmu dwar professjonijiet regolamentati huma jibżaw illi jista' jkun hemm x'nuqqas ta' Dak għandu x'jaqsam edukazzjoni, taħriġ, programmi ta' masters per eżempju. Jena xtaqt nixbidlek l-attenzjoni, xtaqt nejdlek illi hemm xi nuqasijiet hawnhekk jew xi dubji. Toqgħod attent kif tir-regolament hawnhekk. Jiena rajt illi l-xiri pubbliku elettroniku qiegħed fuq l-lista tiegħek jiena tnuħu gost, iżda jiddispjaċini illi dan tneħħa mir-riforma tal-xiri pubbliku hemm komunikat biss għall bidu tas sena 2012 l-ewwel tliet xhur tas-sena. Jiena favur li modernizzar tax-xiri pubbliku u naħseb li rridu ninkludu x-xiri pubbliku elettroniku. Meta inti tirrevedi din id-direttiva dwar ix-xiri pubbliku trid tinkludi li public procurement ukoll fl-opinjoni tiegħi. Grazzi. Grazzi, Signora Ruler il-Kummissarju ser wieġeb dan l-ewwel round ta' mistoqsijiet imbagħad hemm bosta kelli moħra illi jridu jitkellmu ser nagħtikom minuta kull wieħed biex il-Kummissarju jkun jista' jwieġeb lil kulħadd. Hekk jogħġbok Kummissarju. Grazzi tassew, Sinjora President. L-ewwel nett jiena nifhem ir-raġunijiet tal-Onorevoli Harbour għaliex kellu jitlaq mill-laqa Jekk permettili, jiena nixtieq niċċara dan il-punt illi ġej fl-opinjoni tiegħi. Lat dwar is-suq uniku għandu żewġ naħat. Għandu approċċ kollettiv, għandek għaxar kummissarji jaħdmu flimkien bħala entità kollettiva għal medda twila ta' żmien għal aġenda, iżda apparti dan hemm aġenda biex tabilħaq jitnieda s-suq uniku, hemm biċċa xogħol kollettiva. Issa, dwar it-ħassib ta' hawnhekk fiħdan il-kumitat, imko intom t-garantixu konsistenza ma' kumitati oħra li huma wkoll involuti f'dan l-eżerċizzju u wkoll għandi għaxar kollegi u intom għandkom il-kollegi ta'kom. Għalhekk dan huwa sforz kollettiv u ser nirnexxu biss jekk aħna inżommu il-koerenza. Għalla ta' suq uniku l-kumitati kollha li qed jaħdmu l-kummissarji u ovvjament il-kunsil tal-ministri li qed jaħdmu. Hemm in-naħa l-oħra. Dan huwa proċess illi ser jibqa għaddej. Jina tkellim dwar it-tini fazi, forsi din tista' tkun leġislazzjoni, direttivi, regolamenti, inizjattivi oħra. Jina nixtieq illi aħna naħsbu dan b'mod kollettiv ukoll, naħsbu din it-tieni fażi b'mod kollettiv biex tabilħaq ikun proċess illi huwa ħin kollu għaddej. Għanna ħafna dokumenti illi ser jiġu nfasla sal-aħħar ta' din is-sena. Jina nappoġġa din il-ħaġa, għandna ħafna affarijiet biex inwieġeb lis-sur xwab. Fit-tweġiba tiegħi nixtieq ngħid illi f'dawn l-aħħar jiem eh, tajna eh, dan il-lat aktar progressiv, għanna simplifikazzjoni, regoli kollha dwar xiri pubbliku, nitrattawhom mill-qrib, naħa internazzjonali tal-affarijiet u din għandna nitrattawha lejn 13 jew l-20. Qabelet illi kellna xi dubji sa ċertu punt dwar il-swieq GPA u ir-reċiproċitajiet. Aħna deċidejna il sur Dagoħt kien ser jaħdem malajr ħafna dwar dan u għalhekk jekk ma jaslinix fl-istess waqt ser jaslilna immedjatament wara. L-agenda għal-Kommissjoni hija waħda impenjattiva kif tistgħu taraw. Aħna ridna niżguraw l-affarijiet ikunu viżibbli għamilna ħidma eh, kollettiva flimkien u hemm komunikazzjoni dwar l-e-commerce li ser toħroġ fil-bidu ta' jannar fl-ewwel ġimgħat ta' jannar. Ma rridniex li joħroġ kollox f'Diċembru u jkun hemm ħafna affarijiet li jistgħu ħawdu lin-nies. L-e-commerce huwa suġġett importanti immens, suġġeriment tiegħi huwa illi dan nitrattawh f'jannar fil-bidu tas-sena biex tkun xi ħaġa aktar viżibbli sur xwab aktar ma jkollna regolamenti, aħjar eh, mux bil-fors il-Kunsil tal-Ministri li jrid deċidi għandna regolament internazzjonali għandna GPA regolament li jinser infassal massur sur de U dan niprofa nagħmlu kemm nista' għandi l-regolament finanzjarju bħala parti mill-portafol tiegħi u kull ġimma aħna eh, nagħmlu l-affarijiet skont dan il-punt. Sinjora Gepard, kelme dwar l-approċ olistiku, l-approċ ġenerali, irridu nevitaw il-frammentazzjoni doppja bejn il-proposti, irridu nżguraw li kunu konsistenti, u għalek jina rrit l-issa il-suq dwar, l-adwar il-suq uniku, irridu ikun proċess illi kun jinkollu għaddej, nżidu miegħu kull sena u nuru kemm ta' bilħa jiswa l-pubbliku namlu dak li għedna li ser namlu u noħorġu mewġa ġdida ta' proposti fit-tieni fażi. It-tieni distribuzzjoni, frammentazzjoni li jena rrit nevita hija fiħdan l-Unjoni stess. Ser nkun dirett ma'kom, hemm il-pajjiżi ta' żona euro u l-pajjiżi li mhux fiż-żona euro. 17 u 27 Hemm xi pajjiżi li jridu javanzaw aktar. Personalment jiena naħseb li din hija xi ħaġa tajba jekk ikollok munita waħda munita unika f'dak li għandu xaqsam gvernanza, rridu noħġu bil-konklużjonijiet tagħna nikkoordinaw. hemm Kien hemm min rid javanza iktar, kien hemm min rid iżomm xi ftit lura. Forsi ser jisieħbu fiż-żona euro, ma mhux għalissa iżda is-suq uniku huwa għas-27 kollha kemm huma Dan huwa l-vantaġġ tiegħu Londra, Pariġi, Berlin. Jiena dejjem ngħid l-istess ħaġa hemm suq uniku wieħed jiena naħdem dwar regolamenti, liġijiet, progress għas su uniku kollu. Għal ktib ta' regoli wieħed għal su ta' servizzi finanzjarji wieħed li għat mannix, jina marriċ il-frammentazzjoni, marridix fil-mandat tiegħi, fil-portafol tiegħi. nil menti kollettivi issa. Hemm żewġ inizjattivi sinjora Gebhardt tal-konsumaturi. L-ADR, li huwa fis uniku, Surda li ser jippreżenta dan fl-aħħar ta' dan ix-xahar, fl-aħħar ta' Novembru. Imbagħad dwar l-elementi kollettivi, Sinjora Redding, Sur Almunia, Sur Dalli, il-koll ħadmu dwar dan b'mod attiv u ser jibqgħu jagħmlu hekk għax-xhur li ġejjin ma nistax nagħtikom skadenza eżatta ma nafx meta ser ikunu lesti l-affarijiet imma m'għandix dubju illi ser iżommukom marfa bl-iżviluppi. Dwar il-kontijiet tal-bank bażiċi jiena mħasseb ukoll dwar dan flimkien mal-President Barroso jiena ħadd id-deċiżjoni biex natu opportunità biex nsejħula jekk għal kuntratt jiena qed tilhom lil banek mal-ewwel illi jekk ma jkunx hemm progress dwar dan hemm bżonn ta' politika proattiva minn tal-Istati Membri ovvjament imma jekk dan ma jseħħx aħna se nagħmlu leġiżlazzjoni. Iż-żmien għaddej u jiena qed nistenna li jkun hemm leġiżlazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank bażiċi mill-aktar fis possibbli jiena bħalek onorevoli ma toġobnix il-ħaġa li hemm miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li m'għandhomx kont tal-bank bażiku 6 jew 7 miljun illi ma natalhomx xi dritt li jiftħu kont il-bank. Aċċess għas servizzi bażiċi, diġa' tkellimna qabel dwarha, ħaġa sempliċi naf li mhix faċli nagħmluha f'kull qasam imma kontijiet tal-bank bażiċi. Wasal iż-żmien illi nieħdu azzjoni jekk l-istati membri ma jiċċalqux sal-aħħar tal-2012 ser niċċalqu aħna. Suġġett ieħor fejn għandna skadenza wkoll it-trasparenza dwar il-miżati bankarji. Spejjeż illi xi drabi ma jiġu spjegati u ma jistgħux jiġu spjegati spejjes illi il klienti tal-bank irdu jħallsu meta jużaw pereżempju l kars tal-bank tagħhom jiena appellajt għat trasparenza u dan għamiltu fi spirtu ta' kuntratt, irrid kuntratt mal-interlokuturi tiegħi u mhux inġelhom jagħmlu xi ħaġa, minix impressjonat bir-rispons tal-banek ikolli ngħid u għall-2012 jiena qed naħdem dwar regolament fir rigward ta' dan is-suġġett. Il-konsumaturi, il-portabilità tal-kontijiet bankarji hawnhekk irridu navanzaw ukoll. Nista' nifhem, Sinjura Gepard, il-punti tiegħek imma m'għandekx għalfejn tistenna ħafna għaliex jiena żgur illi aħna ser noħorġu leġiżlazzjoni jekk ma nirċivux xi rispons konvinċenti minn l-istati membri u minn il-banek. Sur Kreuzman, inti tkellim dwar l-importanza ta' servizzi għall-industriji, jiena semmej dan il-punt, ovvjament, imma rridu industrija l-ewwel qabel kollox. Jien għamil dan il-kumment għaliex ħafna pajjiżi abbandonaw l-industriji tagħhom, għataw qalbhom. Xi pajjiżi għażlu li jkollhom mudell mal-kummerċ, mas-servizzi, skambi biss, importazzjonijiet, jiffukaw biss fuq dan u mhux iżommu il-nisġa industrijali tal-pajjiżi, tal-pajjiż tagħhom u dawn huma tal-pajjiżi li għandhom dejn. U din hija ima illi rridu nieħdu minn din il-kriżi. Ma naħsibx illi jista' jkollok prestazzjoni ekonomika tajba jekk ma jkollokx pedament industrijali b'saħħtu single market act jgħatem biex jagħmel ħajja tan negozju aktar faċli negozju industrijali, ovvjament, dwar dak li għalissu Kreuzman, il-xiri pubbliku, aħna mux ser nżommu, mux ser nollu il-limiti. Jena nista' nikkonferma li aħna qegħdin naħdmu b'mod attiv dwar il-lob tal-azzart fuq l-internet online. Signora Rurer, inti semmejt il- professjonijiet regolamentati. Dan diġa għattu fil-parlament qabel inti kont hemmhekk minn għalija, mhux in-numru ta' professjonijiet regolamentati illi għajem problema hawnhekk. Imma l-analiżi illi rridu nagħmlu pajjiż pajjiż, pereżempju. Smajt Ministru Portugiż jgħid illi huma issimplifikaw madwar 15 il professjoni u ħadu l-miżuri neċessarji. Nafu illi f'xi stati membri hemm xi limiti u dawn mhumiex iġġustifikati. Limiti mhux iġġustifikati u għalhekk jien ser inkun qed naħdem dwar dawn il-professjonijiet u ser inkun qed infassar rakkomandazzjoni speċifiċi lill istati membri dwar dawn il-professjonijiet illi semmit. Kjarifika oħra, Sinjora Rurer il-xiri pubbliku elettroniku. Xi ħaġa li jina nemmen fija u hija parti mill-pakkett globali infatti aħna se nkun qed nagħmlu segwitu dwar din il-kwistjoni permezz ta' komunikazzjoni illi sejra tikkonferma jew nkella ser tistabilixxi il-qafas għall-istati membri fir-rigward ta' xiri pubbliku elettroniku u kif trid tiġi użata din il-faċilità hija importanti għalina fil-pakkett ġenerali tax-xiri pubbliku u din ser nagħmluha Dalwaqt forsi mhux immedjatament imma dalwaqt dwar ix-xiri pubbliku elettroniku u kif l-istati membri jridu jġibu ruhom hawnhekk. Grazzi Kummissarju. Għaw ħafna persuni li jishtiqu jitkelmu, mhux se nitkellem għal darba oħra, imma nixtieq ngħid dwar dak li inti qed tal-aċċess għas servizzi bankarji bażiċi fi żmien illi qed ngħixu fih hemm dubji minnaħa ta' ċittadini fil gwar tal-proġett Ewropew, għal inqas nistgħu ngħinu lill konsumaturi l-aktar vulnerabbli biex jidħlu f'dan is-suq f'dan iż-żmien hekk problematiku. Nixtieq ngħaddi l-mikrofonu għal minuta għaliex il-Kummissarju irid iwieġeb is-Sur Van der Kamp, Sinjura Beresh, tliet mistoqsijiet. Grazzi, L-ewwel nett. Jekk aħna irridu nużaw bl-aħjar mod is-suq uniku konna niksbu 10% ta' tkabbir ekonomiku fl-Ewropa, ċen ir-relazzjoni bħalissa bejn il-leġislazzjoni il-ġdida u l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni attwali. Għandek biżejjed ħin għal dan, għandek biżejjed staff. Jekk naraw direttiva ta' servizzi, fadlinna ħafna x'naqtfu pereżempju, mistoqsi oħra xi proposti dwar il-drittijiet tal proprjetà intellettwali. Bosto femit, għaliex fl-2012 aħna maħniex qed nistennew leġizlazzjoni minn tiegħek dwar il-proprjetà intellettwali jekk fim tlaffariet affarijiet l għall-inqos. Grazzi. Tack så mycket, herr kommissionär. Jag tänker... Grazie tassew, kommissarju. Jekk tippermetti li jiena nixtieq nagħmellek mistoqsija bl vedis dwar kwistjoni li għadek ma tkellimx dwarha. Jiena ħadd nota tal-fatt illi sena d-dieħla fit tini kwarta sena l-Kummissjoni ser tfassa l-aġenda tagħha għall-konsumaturi u jiena xtaqt nagħmellek xi mistoqsijiet frakta madan. dan. L-ewwel nett fi soċjetajiet tagħna aħna għandna iktar reklamar, dejjem aktar reklamar reklamar illi għandu fil-mira tiegħu it-tfal fuq il-mezzi ta' xandir fl-internet pereżempju, il-Kummissjoni se tinkludi dan l-aspett il reklamar illi għandu fil-mira tiegħu it-tfal. Issa reklamar dwar l-alkohol fil-medja soċjali jitkellmu ħafna dwar dan, it-tfal għandhom aċċess għas social media u jridu strateġija fil-rigward tal-riklami eh, dwar l-alkohol. Naħseb li l-imkod diġa interessa din il-kwistjoni. Inti ser iżidu dan l-aspet fil-program tijak? Il-riklami dwar l-alkohol, naħseb li l-laqdiet tal-konsumaturi rridu jihdu sem f'dan il-proċess u nittama li dinja ħaġa ovvja għal-konsumatur, għal-komissjoni li ser tindirizza din il-kwistjoni wkoll. Grazzi tassew. Onorevoli Maria Liwen. Grazzi tassew, komissarju jina naqbel ma l-komment inizjali tijak dwar il ħtieġa li narġaw nirkupraw il-fiduċja u nizguraw illi n-nis jafdaw illi ser ikun hemm implementazzjoni jidirli illi fiħdan il-qafas program qafas tal-2012 xejn mu qed jintqal dwar il-fondi ta' investiment Din hija waħda mit-tnax il-prioritajiet ta' suq uniku biex nipromovu it-kabbir u nirkupraw il-fiduċja. Fl-opinjoni tiegħi din hija waħda mill-miżuri l-aktar meħtieġa f'dan il-perjodu ekonomiku. Kummissarju, meta ser toħroġ f'dan il-qafas Ewropew għal fondi Ewropej ta' Solidarjetà? Grazzi. Għanna rawn ieħor ta' mistoqsijiet malaj malajr biex bekk il-Komissarju kun jista' iwieġeb. Is-Sinjura Korazza Bilt. Komissarju jiena sodisfatta u nixtieq nirringrazzjak għall impenn tiegħek fil-plenarja l-ġimgħa l-oħra u anke llum. Dwar din l-Ewropa diġitali, is-suq diġitali, inti tkellim dwar bosta azzjonijiet, sensiela ta' azzjonijiet illi inti ser iżda x'ser tagħmel biex tindirizza din nuqqas ta' rieda li hemm fost l-istati membri l-ammont ta' protezzjoniżmu frabta mal-libertà ta' moviment, prodotti u prodotti digitali u elettroniċi għanna problemi bit-drittijiet tal-awtur, proprjetà intellettwali fost l-oħrajn. It-tieni mistoqsija tiegħi jiena sodisfatta li inti semmejt il-ħidma tiegħek l-impenn tiegħek fir-rigward tal-prattiċi kummerċali għarriqa mhux ġusti. Nixtieq inkun naf dwar il-progress tal-ħidma tiegħek dwar il-pjantazzjoni għall kummerċ illi kien parti mill huwa parti mill-adwar is-suq uniku għall kummerċ. Aħna għanna partners, semsiħ bari ma' involuti fi dialogu, għandhom responsabiltajiet tagħhom, forsi kunu nistaw inżommu dam il-momentum biex inkunu tabilħa nistaw navanza f'dan il-pjan ta' azzjoni sena d-dieħla. L-Onorevoli Majer. Grazzi, grazzi kummissarju. Jina nappoġġa bisħieħ il-pjanijiet tiegħek ovvjament, ma forsi titiżżomm u dimajnejk u tgħid illi għandna suq intern għanna l-erba libertajiet ta' dan is-suq intern imma xejn mu jaħdem għalhekk irridu miżuri oħra. Qabel wasalt inti konna diġa qed niddiskutu il-fatt illi spiss aħna naraw nuqqas ta' traspożizzjoni u implementazzjoni ta' dak il-li ġie deċiż. Dak li ġie deċiż mhux qed jiġi implementat fl-Istati Membri. Issa jekk naraw il-claims, it-talbiet kollettivi, u il-forom differenti ta' rimedji. Aħna irridu namlu, inutli li namlu xaħġa dwar il-Small Claims Procedure jekk dawn kollu mux qed jaħdem tajjeb. Aħna spiss m'aħniex responsabli għal dawn il-liġijiet fih dan il-parlamenti nazjonali u fuq livell ta' stat membru. In-nies qegħdin jar il hemm ħtieġa għal din il-leġislazzjoni. Fil-Ġermanja tkellimna dwar il-liġi kontratwali Ewropea, per eżempju u il-fema ewlenija hija illi qed tittieħed qed tittieħed minn għandna xi ħaġa fundamentali. Ma qegħdin nitkellmu dwar xi ħaġa li diġà tinsab bil-miktub fil-liġi. Aħna rridu tarif kjarifika l istati membri u lil dawk li huma responsabbli mill leġizlazzjoni dwar dak illi aħna qegħdin nagħmlu biex tkun xi ħaġa interessanti, eċitanti u mhux jaħsbu li qegħdin jagħtuna sovranità nazzjonali tagħhom. Għaliex dak li qegħdin nagħmlu diġà ġie deċiż, aħna qegħdin sempliċement nimplementawh. Grazzi. Ek joġobkom zommu mal-ħin. Għalix il-komissarju msar ikollu ħin biex iwieġeb inkella. L-onorevoli Korja du Campus. In kestjon din minit. Grazie ħafna. Mistaqsija, minuta kollox. Għalfejn, manniex komunikazzjoni sissa fuq il-servizzi ta' ekonomiċi ta' interess ġenerali. Inti kont wetna li ħajkun hemm komunikazzjoni fuq il-konċessjonijiet eh, privati u pubbliċi. Eh, forsi inti kont titkellem dwar dak pubbliċi, ma inti wetna illi ħat titkellem dwar lajnuna statali u koll u din hija xi ħaġa essenzjali ħafna din il-komunikazzjoni. Inti semmejtu koll eh, li commerce u l-tenders pubbliċi fuq l-internet li public procurement anka eh, semmejt u koll l-lop online, l online gambling, lop tal-azzard online aħna għanna nitkellmu dwar ekonomija soċjali li tkun kompetittiva ma jina dizappunta ta' mhux qed nara xejn dwar dawn il-Services of Economic Interest. Grazzi, eh, Komissarju, grazzi, President. Naqbel uh, Sur Barnier ma l-pjanitijak fil-loqsma finanzjarji ma għandi xie kritika dwar il-konċessjonijiet eh, uh, uh, fil- servizzi fil-rigward direttiva ta' servizzi il-Parlament kien tiġaħa deċiżjoni dwar dan u tkellem dwar uh, provi ta' distorzjoni qabel ma jittieħdu passi f'dan ir-rigward. Ma nafx jien kemm veru hemm uh, dan il-potenzjal tal-moviment uh, transkonfinali. fil-fat ma nafx u kol kemem kompanije zar illi morru e, minn pajis għal-liħor meta jisirx għal jisir fuq bazi ta' ftit snin, tlet snin forsi. E, ġifiri memx bżon ta' direttiva, kull man kunu għadin namlu għal nżidu il-burokrazija u zgur li ma jkunx mod ta' kif għet iġilet il-korruzzjoni f'dan il-qasam. Barbara Weiler issa. Jina n-mur eh, nmur lura għal dak li qal l-Honorable Meyer. Għanna nkunu kawti għawek u mux noqodu namlu aspettattivi għolijin fir rigward il-taddim tas suq intern. Dan mux se jisolvi l-problemi li jem fuq livell nazjonali għax Eh, wara kollox kull stat membru irrit eh, jara kif ħajkonsolida il-budgets u jifranka il-flus. Ġifiri, il-partiċipazzjoni ta' ċittadini edha ton ons. Dini hija kwestjoni li hija eh, waħda diffikultuża. Issa dwar dak il-intqal dwar eh, l-ADR u il-proposta ta' surda li aħna nasbu li din hija xi ħaġa importanti ma li mista tuħu post jew tissostitwixxi il- um, talbit kollettivi. Hawnhekk dwar xiex qegħdin nitkellmu, qed nitkellmu dwar inizjattiva propja dwar direttiva Jiena xtaqt aktar informazzjoni dwar dak li kellek moħħok, grazzi ħafna. L-aħħar intervent Kristel Xaldemosa. Grazzi ħafna. Komissarju. Naħseb li hemm inizjattivi li huma tajbin u jiena kontenta illi dawn l-online gaming ħajkun kopert mill-inizjattivi tiegħek inti wkoll qed titkellem dwar aktar kooperazzjoni ma' stati membri qabel il-periodu leġislattiv li jmiss. Jina nixtieq insemmi wkoll dak li sinjura Valer dwar jekk il-Kummissjoni ħasbitx dwar kif fis-suq waħdini se ntejbu ir-rwol li tiġa għandna. Hemm ħafna mekkaniżmi per eżempju li nsemmu il-min ikun qed jagħmel il-ksur, nħamlu wiċċ l-istati membri jekk ikun hemm bżonn, imma jidher illi iż-żmien għaddej eh, b'dawn il-ħafna trattati u naħseb li aħna rridu nagħmlu huwa li ntejbu dak li tiġà għandna. Dan eh, ikollu aktar impatt pożittiv Eh, biex jaħdem aħjar il-suq waħdieni. Mela, naddi mikrofonu issa l-kommissarju biex jirrispondi ma tanġ ħin. <coughs> Għaniprofa nkun eh, preċis u veloċi, kemm jista' jkun l-Honorable Van der Kamp l-għonet konsorpis ħafna dwar il-figuri li inti semmejt dwar il-tkabbir u l-operat ta' suq intern. Nasib l-analizi tijak kienet wahda ottimista eżejet bejn 2-4% eh, zida fit tkabbir jek ikun qed jaħdem eh, tajjeb is-suq intern. Tkabbir eh, ta' dan il-level ta' bejn 2-4 perċentwali Eh, huwa xi ħaġa li tkun tajba ħafna kieku meta wieħed iqis il-sitwazzjoni li qegħdin fiha. L-ewwel ovvjament iridu eh, nitkellmu dwar l-implementazzjoni tajba ta' leġiżlazzjoni, l-att ta' suq uniku tiġi implementata b'mod tajjeb din għan nitkellem dwara aktar il-qoddim. U inti wkoll staqsejt tal-fejn ma tkellimniex dwar l-IPR, so dan eh, jaqa taħt il-Komitat ta' l-Affarijiet Legali. Kien hemm proposti, però dwar il-ġestjoni eh, tal soċjetajiet eh, u anka dwar il-liċenzjar eh, multi territorjali għall-iskambju tal repertwars Anka fis-settur audiovizwali hemm mistoqsijiet importanti ħafna li ħan poġum fuq il-mejda fl-2012 dwar dawn l-IPRs. Issa, signora Hunt, semmit eh, kwestjonijiet li jina u kolanda ħafna tħassib dwarom, per eżempju dwar il-kumpaniji. Anka l-onorevoli Kloitzman u l-signora Xaldemose semmaw trattati fuq l-online gaming, per eżempju, u hemm aspetti eh, marbuta ma' dawn li għandhom xaqsum mal-ħarsin tal-minorenni u mal-ħarsin tal-individwi fis soċjetà l-integrità, sinċerità, l-abbuż ukoll marbut mar-reklamar, kustjonijiet ta' l-alkohol u kwistjonijiet oħra. Eh, il-portfolio tiegħi Eh, huwa uh, limitat għal ċertu affarijiet u mbagħad hemm il-kummissarju dalli li huwa nkarigat mill-alkohol pereżempju u r-reklamar. Naf li hemm ir-rabta bej x-xogħol tiegħu tiegħi u eh, jiena fil-fatt ħanċempillu l-lejla stess l-sur dalli jiena naħdem u nikopera ħafna miegħu anka fuq il-latta suq suq uniku. Imbagħad dwar dak li ntqal minn eh, membri oħra mm, dwar negozju soċjali il-Kommissjoni fil fatt fl-imkien ma' sur Taljani u eh, mm, kien hemm ukoll is sur Barroso hemm organizzaw konferenza nhar il-ġimma li kienet waħda importanti ħafna U nista nikkonferma illi jekk ma sibux proposta dwar il-vetturi għall-investiment e, dan għax aħna lesti illi nimbuttawa din fl-aħħar ta' din is-sena. Mhijiex unika proposta f'dan il-qasam fuq il-fondazzjonijiet Ewropej, kooperativi, qed teħdem ukoll il-Kummissarju Taljani, qed nippruvaw nżidu l-viżibilità u anka li jkollna networks fuq il-tikettar u kumpaniji li jkunu etikament eh, responsabbli. Fuq il-suq digitali m'hemmx xi soluzzjoni unika għal problemi kollha li jeżistu hemm il-kussjoni li tiġi semmejtu tal-drittijiet tal-copyright u anka dwar il-xogħol orfni. Anka tkellimna diġà, tkellimtu anka fil-parlament intom dwar dan u fil-ġimgħat ġejjin ħaj eh, nkun qegħdin naħdmu fuq il-copyright qed nippruvaw nelbu l-ostakli illi jeżista taw uh, approċ uh, Ewropew. Mm, semmejtu xi uh, każijiet fosthom l-iTunes illi ma kienx ammissibbli, issa kien ammissibbli fil-qorti fl-aħħar ġi aċċettat bħala missibbli ġifieri il-progress qed isir. Mbagħad dwar il-prassi abbużiva dan ħanitrattaw f'Marzu li ġej ħajkun hemm workshop qabel is-sajf żgur qed naħdmu fuq dan u nisperaw li nilħu l-kadenza l-Honorable Mayor u Weiler semmu trasposizjoni din semmejta qabelina wkoll hija importanti ħafna u fil-ġi għawnek għandi fuq xellug tijaj il-kap tal-unita Eh, li jitratta din il-kustjoni l-onorevoli xalda mawza u kol semmita dina unik iġifiri għet referu għal kredibilta. Irridu naraw li wieħed jimplementa il-tekst li jkollu qabel ma wieħed jinfinta xi leġislazzjoni ġdida. U aħna din nasbu dwar kif kien namlu segwitu f'kull pajjiż u segwitu li jkun aktar effettiv. Bdejt eh, naħdem fuq livell personali fuq dan bejt niltaqa ma' uffiċjali differenti, il-tqajt ma' 700 persuna, persuni li qatt ma kont tqajt magħhom qabel, mort f'kull belt kapitali tal-Ewropa u għamilt lista eh, biex ngħidlek fuq il-Facebook għanna 800 uffiċjal fuq livell nazzjonali, task force din ġifiri li qed segwi l-xiri pubbliku u affarijiet oħra bħal dawn biex bekk ikollna trasposizzjoni u implementazzjoni aħjar ta' leġiżlazzjoni. Il-parlamenti jridu jagħmlu dan, l-istati membri jridu jagħmlu dan u dawn l-uffiċjali nazzjonali huma responsabbli għal trasposizzjoni in-nefisa jiena qed nipprova eh, namel kuntat fuq livell personali anka eh, eh fl-istati membri infusom rridu nipperswadu, nikonvinċu l-poplu u kultant ikun għamru naqra li lejn minnek u kol u anka nibdow proċeduri ta' ksur jek ikunu neċessari, jek ikun hemm violazzjoni ta' regoli u Fil-fatt, għamilna proċeduri, aħna bdejna proċeduri minħabba nuqqas ta' konformita fuq tekst importanti. Iġifiri, dan l-approċ li procurement u public procurement fil-leġislazzjoni kollha illi trid tiġi trasposta. Il-Honorable Mayor fil-fatt għajem dan il-punt kruċjali ħafna għal din il-kwestjoni tal-proċeduri ta' ksur. Imma din ir-rota ta' leġislazzjoni li qed iddur permezz ta' komutana Eh, tittaħdem anka ma' leġislazzjoni nazzjonali u dawn mhux dejjem jaħdmu b'mod parallel fil-fatt. Mm, affarijiet mux dejjem jitħlu tajjeb ma' xulxin. Eh, L-Onorevoli Corriere Campus jina u kol interessat ħafna fuq il kwezzjoni soċjali li inti semmejt u l-prassi tajba u anka l-kwalità tajba ta' servizzi pubbliċi u anka il-servizzi ta' interess ġenerali il-komunikazzjoni illi e, Sur Barroso impenja ruħu li jagħmel ħa nagħmluha sal-aħħar ta' din is-sena tal-2011. Dan ħajkun eh, tekst illi jiġi prezentat mill-Sur eh, Almonja fuq il-pakket ġenerali dwar il-kwalità għal-SGIs. Dan probabli ħaj joħroġ fl-istess waqt meta joħroġ il-pakket dwar il-xiri pubbliku. Kien hemm impenn minħata sur Barroso dwar dan u qed isir xogħol fuq dawn. Issa. Oh, Signora Vajskeda, inti tiġa kallimtni tkellimtni dwar it-ħassib tiegħek f'dan il-qasam. U r-raġuni li jien qed nipproponi dan it-tekst ma jfissirx li jena minix l-lesta illi naċċetta l-opinjonijiet eh, differenti fuq din il-ħagġa. Jista jisir dan il-xol transkonfinali eh, jekk ikun hemm iċ-ċertezza legali neċessarja maħniex qed nitkellmu dwar konċessjonijiet żgħar Qed nitkellmu dwar affarijiet aktar uh, importanti. Għal 20 sena jiena ħdimt fuq livell uh, lokali fil-politika lokali u hawnhekk maħniex qegħdin nitkellmu uh, dwar affarijiet kbar ħafna ma mhux se jkun hemm limitu ta' żmien. U importanti li jinbena dan il-pont specialment meta jkun hemm dawn is subijiet bejn il-pubbliku u l-privat f'pajjiżi meta kont jiena Ministru tal-Ambjent